Okay, colleagues, I'm going to begin the meeting. Um, one, of the, one of the problems we have um, again... Esis kollegi, ser nibda il-laqa. Eh, waħda mill-problemi għanna li jek nibdew tard naħlu il-ħin u nispiċċaw eh, ma tantx ikollna ħin fl-aħħar. spiċċaw eh, l-ewwel nibdew naħlu l-ħin għabix nibdew tard u mbagħad ma kienx jistgħu niddiskutu suġġetti interessanti. Għal-membri kollha l rnexxilhom jaslu hawnhekk biex nidikom li l-istil tiegħi u li nibda fil-ħin biex tkunu tafu. Minn Settembru nibda naqbatu nibda membri ġodda għaluli u koll li jisubu utli għalijom li kieku nispiegaw l-aspetti forsi mux għasek eh, forsi mux daqsek ovvi tal-komitat, bħal per eżempju li għandkom titful mobile. F'Settembru, Ottubru, Novembru għal ser nispiega l-aff kien nisprofa nispjega il-proċeduri sabiex kulħadd ikun ċar eh, dwar dak li kun qed jiġri fil-kumitat. Għalhekk nipprova fin-noti tiegħi eh, daħal spjegazzjonijiet żgħar eh, sabiex nispjegalkom l-affarijiet il-proċeduri kif huma mingħajr ma ehm, isibu tedjanti nipprova dawk li ilhom Issa, għandna numru ta' l-ewwel punt fuq l-aġenda komunikazzjoni minn ħadd tal-Kommissjoni li naf l-interess tagħkom li hija fl-interess għalikom. għandi xi dikjerazzjoniet ukoll x'namel li ser nibda nagħmelhom fil-bidu tal-laqa ġifir tajb li tiġu kmini sabiex tismawhom kunu eh, informazzjoni tkun informazzjoni importanti bħal eżempju jekk intom ġejtu x'assenjati bħala rapporters. Importanti li tkunu hawnhekk fil-ħin għalhekk sabiex tisimgħu dawn il-biċċa ta' informazzjoni li jkunu utli għalikom. mela dal odju l-avvizi huma skont regoli 229 ta' regoli ta' proċeduri minħabba xogħol leġislattiv li mbeda fit-terminu parlamentari ta' qabel irridu, il-koordinaturi irridu jirġaw jaħtru il-rapporters fuq l-atti leġislattivi għabbot li għadhom qed jiġu negozjati meta dawn rapporters ikunu għadhom membri ta' Libe u il-grupp irridu jżommu rapport ta' rapporters illi madhom membri li F'dak Dak il-kas il-gruppi irriġu jazlu rapporters il-ġodda kemm jista' jkun malajr speċjalment fuq dawk il-fajs li huma l-iktar urġenti. Il-rapporters li ġejjin eh, huma konfermati s-Sinjora Mezzola għal-rapport eh, l-arranġament bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni eh, Svizzera fuq il-modalitajiet tal-parteċipazzjoni fl-IASO, e din isir mezzola għal-PPE, un bat mis Invelt għal-għalde għal-rapport fuq il-ftejm bejn il-Kanada u l-Unjoni Ewropea fuq trasferiment il-proċessar tal-PNRs. Mbatt eh, il-ħatra ta' rapporti għal budget tal-2015 tal-rapport ġi allokat l-sur Ċikowski għal grupp PPE u l-koordinaturi iridu jaqblu fuq shadow rapporters u tim ta' rapporters, forsi anke kemm xi sistema ta' rapport ta' rotazzjoni sabiex kun jistgħu saħħu il- saħħu il- kemm il-libe isegwi il- il-kussjonijiet Il-grupp irid ukoll japponta rapporter għal 2015 mill- mill-essendi u matikom il-gruppi ta' wara jkomplu warajh issa. Il-koordinaturi deċidew li fil-każ ta' ta' disponibilità ehm, ta' kmamar il-profil lingwistiku ta' libe bi profili lingwistiku kun infissru l-interpretazzjoni li jkollna disponibbli. Issa, il-profil lingwistiku li tieħu konsiderazzjoni l-ħtiġijiet tal-membri sħaħ u tal-membri sostituti. Dan ifisser li l-membri sostituti jrid ikollu jrid kollhom il-lingwi li jridu disponibbli għalihom għax il-membri sostituti jkunu attivi wkoll. Is-segretarjat ser ħejjer nota saqs il koordinaturi li huma l-preferenzi lingwistiċi tagħhom meta jkollna laqa li se tkun se tkun fi kamra zaħira li fejn ma kunx jistgħu nofru eh, reġim lingwistiku sħiħ. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet għal dawn rakkomandazzjonijiet minn ħadd il mela ehm, nibdew laqa. Issa, għandna numru ta' komunikazzjoni fuq is-suġġett tal-migrazzjoni u qed fuq ix-Schengen. Mela ta' min naqbdu nibdew. Fuq l-ewwel preżentazzjoni, nibdew mill-ewwel preżentazzjoni minn ħadd tal kummissjoni illi nemmel ta' interess għal kollegi hawnhekk. Din hija direttiva fuq sanzjonijiet kontra nies qed kontra nies qegħdin pajjiżi terzi ehm, qed jgħixu b'mod illegali. Ehm, dan ġed uttat fit-18 ta' Ġunju 2009. Il-Kummissjoni adottat il-komunikazzjoni fit-22 ta' Mejju issa lesta biex tippreżenta il-kontenut u l-Kumitat tagħna ser ikollu dibattitu dwar dan. Insaqsi Sinjora Schmidt mill-Kummissjoni sabiex tagħmel preżentazzjoni qasira ta' din il-komunikazzjoni sabiex imbagħad ikollha id-dibattitu. Grazzi, Sur President. Forsi qabel nadja l-komunikazzjoni nixqniet kelmtejn qabel sabiex din id effettiva inti jaspont. u dawn inti l-isfond tal-isfidi ta' migrazzjoni li qed faċċaw palissa. Tafu illi eh, ħafna nies li ġejn fl-Unjoni Ewropea u għadu possibbli illi issib xogħol illegali għal immigranti mingħajr dokumenti irregolari ċifiri immigranti irregolari mingħajr dokumenti. Dawn l-immigranti għalhekk ikunu e, jaqgħu kolom jaqgħu għal e, ħaddim għal min ħaddimhom min ħaddim li ħaddimom bla skrupli u mingħajr drittijiet speċjalment fis-settur tal-kostruzzjoni, nafu li għaw ħafna nies li jispiċċaw fidejn id traffikanti kol. u il-dokument irid jiġielet mhux biss il-ħidma illegali iżda wkoll it-traffikar u l-kontrabandu. Nafu li l-impjiegi illegali ifissru li ikun hemm inqas kontributi lejn is-soċjetà f'inqas taxxi li jiġu mħallsa. Importanti dan naraw fil-kuntest ġenerali. ta' kem ikun iktar diffiċli sabiex in-nies isibu xogħol. Irridu noħorġu miżuri protettivi wkoll għal migranti illi ikollhom il-possibilità illi jiksbu il-ħlas xira, speċjalment jekk ma jkunux tħallsu paga sieħa din miex direttiva li kontra l-immigranti, iżda hija direttiva kontra dawk illi jisfruttaw l-immigranti. F'dan il-kontest naħseb ukoll illi narfu li din id-direttiva timxi tfit ma' direttiva reċenti oħra li tkopri l-istess li tkopri l-istess suġġetti u din hija direttiva tal-ħaddiema staġjonali. Id-direttiva dwar ħadima staġjonali fetħet eh, titkellem dwar ehm, il-ħafna impjiegi illegali li ssib f'dan is-settur. Nitkellmu dwar l-sfidi issa tal-implementazzjoni ta' din id-direttiva. L-ewwel nett irridu nagħmlu biżejjed spezzjonijiet jekk l-istati membri ma jkollhomx mezzi ta' spazzjoni tajbin effettivi ma jkunux jistgħu jindirizzaw l-impjiegi illegali u dan ifisser li l-immigranti ma jkunx jistgħu jeżerċitaw drittijiet tagħhom mingħajr is-sanzjonijiet xierqa se nibqgħu fuq livell teoretiku u l-direttiva ma tilħaqx tagħha. L-Istati membri jridu jikkomunikaw lill-Kummissjoni kemm l-ispezzjoni jagħmlu u f'liema setturi jisibu diffikultajiet u jkolli ngħid li fl-2013 is-sitwazzjoni ma tantx kienet tajba għaliex mhux il-stati membri kollha ikkomunikaw lilna ir-rapporti tagħhom. U kellna eh, fil-fatt innedu xi proċeduri Sadattant irċevejna r-rapporti kollha li kien ikopru l-2012 u r-rapporti wrew li settur l-iktar li huma affettwati huma l-istess fl-istati membri kollha is-settur tal-kostruzzjoni, l-agrikoltura, il-catering, it-tindif, il servizzi ta' ospitalità u servizzi fid-djar. Umbat eh, tkellimna dwar l-ammont ta' spezzjonijiet, naraw li f'ċerta pajjiżi inqas minn fil-mija tal- inqas minn fil-mija tal-min ħaddem ġi spezzjonat meta kumparat ma' 29% f'pajjiżi oħra. Dan juri li hemm differenza kbira fl-isforz li qed jagħmlu l-istati membri differenti u dan ifisser illi min ħaddem f'ċerta pajjiżi għandu ktar ċans li jeħlisa jekk ikun qed jisfrutta l ħaddiema sabiex intejbu il rapportaċ ħejjejna forma ġdida rapporti u s-situazzjoni din sarajja ħafna ħjar għaliex f'dan l-istadju rċevejna rapporti kollha mill-istati membri u qed nanalizzawhom u mill-lider is-sitwazzjoni tidher li tiebet. L-ispezzjonijiet huma importanti ħafna sabiex inkunu nistgħu eh, insibu l-impjiegi illegali Issa l-punt sfida li jmiss marbuta mal-aspett finanzjarju ta' sanzjoniet applikati fl-Istati membri. L-Istati membri kollha jipprojbixxu li nataw impjiegi lil immigranti irregolari dak huwa ċar, però s-severità ta' sanzjonijiet huma differenti minn stat membru għal ieħor varjaw ħafna. F'ċerta stati membri l-ammont ta' multi E, jizdidu b'mod proporzjonali skont l-ammont ta' emigranti irregolari li protiġu mħadma u din varja minn 300 euro fi stat membru sa' 10.000 euro fi tlet f'pajjiż ieħor għalhekk naraw li hemm varjazzjoni kbira. Mbagħad hemm multa e, massima li f-sati membri, f-sati membri differenti minn 854 eh, euro għal 100.000 euro. nara diskrepanza kbira. Naraw ukoll hemm xi varjazzjonijiet oħra. Eh, tal-multi li nataw li varjaw minn 500 sa 500.000 Għalhekk naraw f'ċerta każijiet aħjar tħallas il-multa milli ma tħaddimx l-ħaddiema irregolari. Għalhekk irridu niprofa naraw kif nistgħu nirranġaw daw s-sanzjoniet, Ma jfissirx illi sanzjoniet kollha fil-pajjiż differenti kollha għandhom ikunu l-istess. Iżda qed ikun hemm ċerta koerenza bejnietom l-sfida li mis hija importanti wkoll rispett ta' drittijiet tal-migranti, aċċess għal ġustizzja u dritt li jagħmlu lil menti ma parti mill-miżuri eh, fil-qalba tal-ħidma tagħna. Irrid ikun hemm iktar ħidma, iktar sforz f'dan is-settur fl-istati membri, verament ftit stat membri trasponew id-dritt illi ħadima irregolari ehm, jamlu talba għal pagi li ma tħallsux. Dan il-punt irridu narawh fiktar dettal fix-xhur li ġejjin. Punt ieħor li huwa importanti huwa l-obbligu minħata direttiva li b'mod oġġettiv nifurmaw l-immigranti eh, bidrittijiet tagħhom mhux istati membri kollha għandu dispożizzjoni li jindirizzaw dan. U fl-aħħar innuqqas eh, naraw li hemm ċerta nuqqasijiet u ċerta stati membri illi eh, sabiex ikunu jista' implementaw mekkaniżmi sabiex iġildu ix l-impjiegi legali. Naraw li dan dinja biċċa dara ta' żgħira għadha ta' żuwa biex ngħidu hekk, iżda il-prioritajiet tagħna għal eh, għaxxu li ġejjin huma dawn li ġejjin qed namlu evalwazzjoni dwar it-trasposizzjoni ta' direttiva diġa identifikajna xi djufijiet fir-rapport issa qed nitlu fiktar dettall meta nevalwaw l-istat membri differenti għandna laqgħat bilaterali mill-istati membri u qed nagħmlu wkoll laqgħat mal-gruppi ta' kuntatt eh, sabiex nippruvaw niċċaraw xi aspetti marbuta mal-implementazzjoni u nisperaw li dan iwassal għal tibdi fil-leġislazzjoni tal-istati membri. Iżda jekk dan ma jekk dan ma jsirx aħna lesti li nedu proċeduri ma l-istati membri. Iżda l istati kolna approċ eh, kif xira fuq din id-direttiva. Din il-pożizzjoni tagħna Aħna għandna l-impressjoni li premessa din id-direttiva għall-inqas il-mekanizmi ta' detezzjoni ġew hemm tejba fl-istati membri għatem xi diskrepanzi fl-istati membri iżda u għat irridu naħdmu iżda naqas kemm xi titjib. Grazzi ħafna Sinjora Schmidt sabiex nagħti struttura lid dibattitu speċjalment għal membri l-ġodda. fuq lat pratiku sempliciment għamlu li not, għamlu li sinjali tixtiequ titkellmu waqt tkun titkellem il-Kummissjoni kemm tollu jdejkom u l-induraw. Rigward l-istruttura ta' dibattitu taraw li hemm tliet komunikazzjonijiet xieġri. Mhux jitkellmu l-ewwel il-koordinaturi, sempliċement jgħidu li meta tixtiequ titkellmu. Dan huwa dibattitu inizjali. kif tista' tiftakru l-bieraħ kellna dibattitu dwar task force Mediterran tal fil-Mediterran il-bieraħ. U f'dak il-każ, eżempju, kena diskussjoni mal-koordinaturi, hemm risposti differenti li jista' jkun hemm. Ġifri ftakru li meta tagħmlu l-kommenti tagħkom, niftakru illi il-kommenti ta'kom ser jistaw jolqtu aspetti differenti. Nat il-kelma l-ewel. l s-sippol. Mbat wara s-signor Sibajos. Grazzi. Sur President, l-ewwel qed nixtieq li jien napprezza l-fatt li b'din id-direttiva ma tkellmux biss dwar sanzjonijiet kontra min iħaddem, iżda nitkellmu wkoll dwar l-appoġġ għall-immigranti jekk dawn eh, ma jnatawx il-pagi tagħhom jew ma jkunux ġew imħallsa sew. Iżda fl-istess ħin kemm xejn irritata nisma' li din id-direttiva ma jidirx li għandha effett konkret fuq l-istati membri tagħna li kontrolli mhumiex qegħdin hemm. Ivarjaw minn 1-29%. Dan ifisser illi ħafna minn dawk li ħadmu jistaw jħadmu immigranti irregolari u jistaw jkunu kważi kważi ċerti li qatt ma ħajkun hemm kontrolli fuqhom. Ovvjament il-kontrolli jiswew il-flus iżda kif qalet il-kollega tagħna nistgħu nifrankaw ħafna flus permezz ta' dawn il-kontrolli għaliex dawn nies ma jħallsux għas-sigurtà soċjali, ma jħallsux taxxi u diversi affarijiet oħra. Jiġifieri jkun tkun ħaġa tajba jekk nikkontrollaw il-min ħaddem għalix mhix problema illi l-immigranti irregolari kunet jaħdmu, il-problema illi kunet jaħdmu għal pagi verament baxxi taħt kondizjoniet verament ħżiena, l lebda eh, sens ta' sigurta U verament għanna bżon naħdmu fuq dan. U l-mistoqsija tiegħi lejn il-Kummissjoni i hemm xi ċans li ntejbu situazzjoni sitwazzjoni fl-Istati Membri sabiex ninkoraġġuhom u għom jaħdmu iktar fuq il-kontrolli sabiex intejbu sitwazzjoni għal għal immigranti mod partikolari iżda wkoll għal kull min huwa parteċipi fis-suq tax-xogħol wara kollox. Issa, Signora Sabajos. Nati daqqa l konklużjonijiet hawnhekk fl-aħħar tad-dokument u nara li fl-aħħar parti hemm miktub li din il-leġiżlazzjoni għandha tkun inċentiv sabiex użaw ehm, mezzi legali ta' kif tista' tkun migrant. Ma qas ma tista' tkun jekk nibqgħu mingħajr mezzi ta' migrazzjoni legali, aħna fl-Svezja na sistema differenti għaliex fassanna mod legali ta' kif se tidħol fil-pajjiż minħabba fek l-ammont ta' immigranti regolari naqsu ħafna. Din eritna lilna U għalek fl-Izvezja għanna verament ftit kontrolli, għanna għet minn il-pajizi illi għanna għet ehm, fil-mija tal-kontrolli u dan jisir minnħabba li verament mannix mannix ehm, wis immigranti irregolari. Jek ma tanċan dik immigranti irregolari, ma dik xafejta ma spezzjonijiet. Kenna zda problemi fejn min iħaddem ikun verament bra skrupli u jisfrutta dak li jkun jisfrutta l-ħaddima. Emmek fejn tidħol mbagħad il-leġislazzjoni Iżda ma naħsibx li huwa biżejjed illi tagħti permessi għal ħaddiema staġjonali jew jinkella il dawk biss li huma edukati fuq livell għoli, rridu nagħtu l-kulħadd l-istess ċans sabiex l-istess opportunitajiet sabiex eh, jemigra. Irridu niftakru ukoll li l-immigranti li dawk li kulot ħadmu l-immigranti regolari mhux dejjem ikunu nies bla li xkotant ikunu eh, gruppi volontari jew knejjes illi ikunu jridu jgħixu ikunu ridu jgħinu dak li jkun ehm, jagħmel għajxien għalih innifsu u jipprova jgħinu bir-riżorsi li kollu. Grazzi ħafna sa Sinjor Skużani, ma smajtek xie seħli ismi. Grazzi ħafna tal-li tajtni il-kelma, grazzi li Sinjora Schmidt tal-li ġit għawnek il-lum u taħtna dan il-rapport eh, dettaljat u kol kritiku tal-ġufijiet ta' dan il-dokument. Jina mux sanqot nidħol fil-dettalji tal-differenzi bejn l-Istati membri kemm fis-settur finanzjarju kif ukoll is-sanzjonijiet ehm, kriminali. Um, Il-konklużjonijiet huma kemm xejn tal-bidla biex nieħdu hekk. Jidher li mhux ħajkun hemm emenda għad-direttiva iżda u għalhekk il-mistoqsija tiegħi kif il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tilħaq eh, jew li tiżgura illi jkun hemm implementazzjoni xierqa fl-istati membri. Aħna naħsbu li tkun idea tajba li kieku nħorġu b'linji gwida għall-implementazzjoni prattika tal-direttiva u nitkellmu kor dwar l-infurzar ta' drittijiet tal-immigranti u l-mistoqsija tiegħi lek hija għandkom intenzjoni tagħmlu dan ta' ħorġu b'linja gwida u hemm xi forma ta' skeda għall-adozzjoni ta' dawn il-linji gwida. Grazzi. Thank you very, thank you very much. Grazzi ħafna, Sur Stofski. se niskellem biċ Grazzi tal-li għaddejt li l-kelma. Jiena wkoll nixtieq ringrazzja l komissjoni ta' dan ir-rapport li għedna kif sfajna l-informazzjoni dwaru. Mistoqsija iktar dettalji forsi dwar l-ispezzjonijiet u dwar il-kontrolli li qed isiru. Jiena nixtieq inkun naf min jagħmel li ma tip ta' kontrolli kif isiru, Hawnhekk qed nitkellmu fuq 29% u 1% dan ma tantx għandu tifsira għalija nixtieq inkun naf eżattament x'inhu ma dawn il-kontrolli, x'effetti jkollhom. Jiena ukoll kont inħaddem in-nies fil-passat kont direttur ta' kumpanija u il-kwantità ta' spezzjonijiet mhux dejjem idea tajba jekk persuni xed jaħdmu legalment jgħu illegalment, għalhekk nixtieq inkun naf eżattament kif isiru dawn il-kontrolli. And uh, Mrs. Bjork. Signora Bjork. Mela, fissem il-GUI u l-NGL, aħna inħossu l-isfond ta' din id-direttiva huwa diffiċli ħafna l-bażi legali hija kontra il- hija favur il-ġida kontra l-immigrazzjoni legali. Nuhu pjaċiri li fil-direttiva għedin nżidu drittijiet tal-immigranti, pero meta l-Kummissjoni titkellem fuq l-sfidi fl-implementazzjoni ta' din id-direttiva, il-problema hija preċiżament dan il-qasam ta' drittijiet ta' xogħol aħna tkellimna ma' numru ta' organizzazzjonijiet illi jaħdmu eh, ma' persuni dawn is-sitwazzjonijiet u jgħidu illi hemm ħafna riski. Tispiċċa minħadmek ipattijielek, jekk jisir jaf din l-informazzjoni, tista' tiġi deportat ukoll. Jew inkella tispiċċa f'periklu li minħadmek jirrapportak. Kienet diffiċli illi persuni bħal dawn jħorġu minn situazzjoni bħal din wara li għaw vittma tagħha u għalhekk irridu nqogħdu attenti, irridu nifokaw fuq fuq l-immigranti meta għadin nitkellmu fuq iktar sanzjonijiet u iktar kontrolli, da mhux l-iktar mod effettiv ta' kif nindirizzaw dan il-punt. L-iktar mod effettiv huwa illi insaħħu il-dritti tal-ħaddiema sabiex dawn ikunu f'pożizzjoni li rapportaw minn ħaddimhom li jista' jkun qed jisfruttom. Nixtieq nisma' minn naħa tal-Kummissjoni x'huma l-pjanijiet tagħhom fuq dan l-aħħar punti li semmejt, jiġifieri t-tisjieħ ta' drittijiet tal-ħaddiema. Signora Stevens, Grazzi. Mela, nishtiq ningrazzja l kummissjoni ta' din l-informazzjoni jien għandi żewġ punti illi nixtieq insemmi. Huwa diffiċli illi nikkuntatjaw persuni bħal dawn, da tqis dawn iċ-ċirkostanzi, kif tista' tagħmel dan? Huwa importanti kuntest bħal dan L-istati membri jdu jaħdmu flimkien mal-organizzazzjoni ta' min ħaddem biex iżidu l-kuxjenza tagħhom ikunu ċerti illi mixin fid-direzzjoni tajba ma jistgħux jaħdmu persuni mod illegali. Istu kif nistgħu ntejbu l-kooperazzjoni mal ma' ħaddem biex innaqsu din il-problema u anka kuntatti mal ma' trade unions. Naħseb dawn għandhom rol importanti u koll biex ikonna stampa ħjar ta' dan ix-xogħol illegali, dawn sa ninvolvuhom. Nistgħu nużawhom biex nsibu problemi u anka nikkuntattjaw l-ispetturi u anka l-pulizija jekk ikun hemm bżonn. Inti semmejt minħaddem għal ċittadini ta' pajjiżi terzi, ma mbagħad għandna problema wkoll b'ċittadini tal-Unjoni Ewropea wkoll. Xejn jiġri din il-problema? Għandkom stampa ta' din il-problema fil-Belġju. Ħafna persuni li ġejjin mill-Ewropa tal-Vant eh, jaħdmu mod illegali u ma mhumiex koperti mill-sistema ta' pagamenti tas-sigurta soċjali U għalhekk irridu nifmu x'inhu jiġri f'dawn il-pajjiżi, pa' eżempju anke Franza u l-Ġermanja. Apparti minn hekk fuq kooperazzjoni ma' pajizi terzi, dawn il-pajjiżi huma lesti illi jikkoperaw mana ftit informazzjoni dwar dan naf li dinja kustjoni taħra. Pero forsi nistaw nsemmu pajizi li mixin fid-direzzjoni tajba jew nkella eh, dawk li ma tantx imorru tajjeb. Grazzi, Jean Lambert. Grazzi, jiena xtaqt nistaqsi dwar il-kooperazzjoni l-għaddeja bħalissa mal digi Employment għaliex hemm numru ta' affarijiet illi eh, għaddejjin hemmhekk li diskutejna fil-grupp ta' xogħol il-bieraħ pjattaforma mill-istati membri fuq ispezzjonijiet fuq post ta' xogħol. Diskutejna dan minħabba kwistjonijiet bħal dawn imma anke kwistjonijiet oħrajn illi semmew eh, dalodu it-trattament ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u tal-ħaddiema b'mod ġenerali. Irridu ngħidu illi meta bdiet inħolqu din id-direttiva waħda mill-problemi kienet illi l-kontrolli ta' immigrazzjoni ma rridux jitħaltu ma' kontrolli iktar marbutin ma' saħħa u ma' sigurtà. Għaliex aħna ma rridux nindaħlu fil-implementazzjoni ta' standards ta' saħħa u ta' sigurtà. anka drittijiet bażiċi tal-ħaddiema hija eh, problema kemm xejn kbira minkejja l-sfond tal-persuni jekk ikunux migranti jew le u din hija xi ħaġa li rridu nsaħħu u xi ħaġa li kemm il-darba ġiet attakkata permezz tal-politika ta' trojka wkoll. Naf li kien hemm ġlieda mal-Kunsill fuq kwistjonijiet eh, ta' li titlob il-paga li tkun dovuta lilek per eżempju li stati membri ma tantx riedu jinvolvu ruħom f'proċeduri bħal dawn. U kien diffiċli ħafna illi eh, dan isirek per eżempju ċittadin ta' pajis terz ikun deportat u jista' jkompli bħal dan li prova jirċivi din il-paga lek hija kwistjoni kbira li l-istati membri jkunu lesti li jindirizzaw. Nixtieq inkun naf x'inhi rabta bejn id-diskussjonijiet illi għaddejn ma' DG Employment jekk hux ħarsu lejn dawn il-kwistjonijiet speċjalment brabta mal-kooperazzjoni fuq dawn l-ispezzjonijiet. Grazzi. Il-Komissjoni semmiet il-direttiva tal-ħidma staġjonali u nerġa' infakarkom għal membri il-ġodda. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-immigrazzjoni għax hija parti mill-kompetenza tagħna u qegħdin nitkellmu fuq reġim ta' sanzjonijiet din id-direttiva. U hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq kwistjonijiet ta' xogħol ukoll għalhekk qegħdin nesploraw numru ta' kwistjonijiet. Din hija xi ħaġa essenzjali għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-pull factors tal immigrazzjoni u għalhekk din id-direttiva hija kompetenza ta' dan il-grupp. il grupp Pero aħna naħdmu wkoll mal-Kumitat tax-xogħol u l-membri tiegħu. U aħna responsabli ma' fuq ta' xogħol meta dawn jinvolvu kustjoni ta' migranti pereżempju. U anka tistgħu taraw kif indirizzajna dan il-punti waqt it-trialogu. Is-Sinjura Woodenberg jew Weidenberg jgħid il-President. Grazzi, Sur President, grazzi l-Komissjoni f'dan il-rapport li tassew sibtu interessanti. Jina segwejt din il-kwistjoni b'interess kbir. Jina nixtieq inżid fuq dawn il-kontrolli u kif kif isiru. Jiena membru kemm xejn ġdid f'din il-kamra u għatfadalli x'nitgħallem. F'pajjiżi ma nħoss li ħana qegħdin lura ħafna fuq dawn il-kontrolli. Ma tantx nafu, anzi ma tantx nafu kemm għandna xogħol illegali għaliex ma tantx namlu studji fuq dan. għalhekk hija kustjoni. il kustjoni hija eh, xieġri meta ma jkunx hemm assigurazzjoni fuq dawn fuq dawn il-persuni, xieġri meta jweġġaw. Jiena san segwi din il kustjoni għaliex inħoss li hija waħda interessanti. Ma nistgħux ngħidu li mhijiex problema. U anzi, aħna waħda mill-ar pajjiżi bħalissa. Mela dak kollox forsi il- nistaw nismaw ftit kommenti qabel naddu il-kemm wara kommissjoni. Nixtieq ngħid minn parti tagħna attenzjoni b'mod ġenerali fuq is-suġġett tal-immigrazzjoni illi jittrattaw il-perjodu kollu tal-presidenza diversi avvenimenti nispeċraw li nikun nistaw naffrontaw eh, kwistjoni ta' drittijiet tal-immigranti u sanzjonijiet l-impentana pala presidenza fin negozjati du anke dwar riċerkaturi u studenti il-fokus huwa fuq l-implementazzjoni inqas fuq il-presidenza klemtejn biss biex nirringrazzja l kommissjoni tal-rapport u nikkonfermaw l-interess tagħna biex insegwu s-suġġett bl-aħjar mod possibbli. Grazzi. Grazzi l-Presidenza. Aħna jista' jkunu wkoll li nieħdu azzjonijiet oħrajn, pereżempju nagħmlu smih fuq il-task force involvu l-Presidenza. Mela l-kelma lura għal Kommissjoni is-Sinjura Schmidt forsi tixtieq tirrispondi il-mistoqsijiet li saru minħa tal-membri. Grazzi ħafna, Sur President, mela l-ewwel qabel kollox bħalma semma minnek u anka minn membri oħrajn. Irrid ikonna approċ komprensiv din id-direttiva hija parti minn dan l-approċ. Jiġifieri irrid ikonna metodi legali u l-Unjoni Ewropea diġan da numru ta' ta' strumenti, reunifikazzjoni tal-familja, direttiva dwar il-xol staġjonali, il-blue card, li se nitkellmu fuqa iktar tard. Nittama li anka direttivi eh, dwar il-żazax għanna u koll il-permess singolu illi adottajna ftit ta' snin ilu li kellu jiġi traspost is-sena li għaddiet għall-migranti u da kolla li jaħdmu. Hemm numru ta' direttivi fuq livell tal-Unjoni Ewropea, però nafu li mhux kollox ta' kompetenza tal-Unjoni Ewropea hemm l-lat nazzjonali u l-nazzjonali iridu jisetjaw dawn il-kwoti. Din id-direttiva hija parti minn dan kollu illi nindirizzaw dan il-pool factor forsi anka nindirizzaw il-problema tal-kutrabandu ta' traffikar tal-bniedem. Għalix ħafna drabi din tkun problema għalix ikunem min poġġi migranti bħal dawn f'kuntatt ma' min ħaddem fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk nittamaw nkun nistgħu nsolvu din problema wkoll. Issa, lura għal mistoqsijiet iktar speċifiċi. Fuq l-ispezzjonijiet, palissa kmin wis biex naraw jekk situazzjoni tibiċ mis-sena li għaddiet. L-ewwel impressjoni li għandna hija li saru ktar ispezzjonijiet bil-informazzjoni illi rċevejna mill-Istati membri, però għadna nagħmlu analiżi. Il-dirett direttiva tippermetti li kunem ċerta eh, miri għall-ispezzjonijiet. U irdu naraw kif dan nistuna nagħmlu għall-istati membri differenti. Inqisu l-ammont ta' persuni li kun qegħdin hemmhekk illegalment fit-territorju partikolari u l-ek ma jkunx l-istess l istati membri kollha. L-informazzjoni. Punt importanti ieħor jekk il-migranti ma jkollhomx informazzjoni, għaliex forsi jkunu f'sitwazzjoni illegali aħna rridu naħdmu mal-organizzazzjonijiet biex jirċievu din l-informazzjoni. Rridu naħdmu wkoll mal-organizzazzjoni ta' min iħaddem u dawn forsi eh, rajtuħ fil-konklużjoni tal kunsil tal-JHA. Xi ħaġa li rridu naħdmu dwarha fil-futur. Naħdmu ktar mal-negozjanti, ma' reprezentanti tal-ħaddiema, kif ukoll it-trade unions. U nistaw naraw kif dawn jistaw ikollhom ruol iktar attiv fuq livell nazzjonali li ma nħallux kollox fidejn l-istat membru l-awtoritajiet tiegħu. Il-kwistjoni ta' drittijiet hija kwistjoni importanti oħra li qegħdin inqisu qegħdin naħdmu mal-istati membri u jekk ikun hemm bżonn indaħlu wkoll proċedura ta' ksur għal darba oħra l-informazzjoni hawnhekk li importanti wkoll. Il-pjattaforma il-DG Employment u anka l-Kommissjoni fuq dawn l ispessjonijiet aħna qegħdin inħejju din il-pjattaforma speċjalment fuq kwistjonijiet ta' drittijiet idu naħdmu id ftit, id fit u qegħdin insegwu wkoll id-diskussjoni f'kumitati differenti kif ukoll fil-Kunsill fuq il-proposta ta' DG Employment nittama illi irrispondejt il kulħadd grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Schmidt. Naħseb illi nistaw nimxu għal punti li jmiss fuq l-agenda kwistjoni oħra ta' implementazzjoni tal- direttiva fuq il-reunifikazzjoni tal-familja għal darboħra nfakkarkom din hija kwistjoni ta' immigrazzjoni u kif tistaw tindunaw din hija kwistjoni ta' l-istati membri, kwistjoni ta' trattat fejn il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea hija kemm xejn kontroversjali Issa fuq dan il-punt tal-unifikazzjoni tal-familja, din id-direttiva tal-2008 kienet passi l-qoddim għaliex il-problemi ta' implementazzjoni kienu gbar u għalhekk il-Komissjoni issa tgħidilna xinu ma dawn il-kwistjoni ta' cross-cutting li kien hemm u l-problemi ta' implementazzjoni. Din hija kwistjoni prinċipalment tal-Istati membri, però tajjeb li nkunu nafu x'qed jiġri fl-Unjoni Ewropea, nkunu nafu li aħna għandna responsabilità biex naraw kif saret l-implementazzjoni. Dan qed ngħidu mod objettiv biex naraw jekk l-implementazzjoni u x'qed issir tajjeb. Issa nitlob lill kummissjoni biex tagħtina aġġornament dwar, dwar dan. Grazzi, Sir President. Mela, din il-komunikazzjoni tinkludi linji gwida għall-implementazzjoni ta' din id-direttiva u saftakart illi ma, ma irrispondejċ mistoqsija qabel dwar il-linji gwida fuq sanzjonijiet. Din hija direttiva żagħżugħa mill-2009 li kellha tiġi trasposta fl-2011 u għalhekk għandna bżonn iktar żmien biex noħorġu linji gwida fuq il-sanzjonijiet fil-qasam tax-xogħol. Issa din id-direttiva fuq riunifikazzjoni tal-familja aktar antika mill-2003 kienet level waħda. L-Unjoni bdiet minn dan il-qasam għaliex kien qasam importanti dritt għall unifikazzjoni tal-familja bbażat fuq il-dritt fundamentali għal ħajja ta' familja. Din kienet l-ewwel direttiva u għalhekk kellha konsegwenza fuq il-kontenut tad-direttiva għaliex ħafna drabi titqis ehm, vaga żejjed fil-klawżoli tagħha dak iż-żmien ma kienx hemm kodeċiżjoni f'dan il-qasam u għalhekk ġiet adottata b'unanimità mill-Istati membri u għalhekk dan ifisser illi dan influenza l-kontenut tagħha u li hemm ċert artikoli li għadhom vagi. Il-mira ta' din id-direttiva hija li membri tal-familja jkunu jistaw jinaqdu ma' ċittadini ta' pajjiż terzi li jkunu f'pajjiż legalment. Anka ċittadini ta' pajjiżi terzi li jinaqdu ma' ċittadini tal-Unjoni Ewropea brabta mal movement ħiles ta' ċittadini fl-Unjoni. Mela, l-ammont ta' nies li qegħdin jagħmlu dan fl-2012 l-iktar informazzjoni ġurnata li għandna kellna 43,000 persuna illi benefika minn din id-direttiva. u kenna u koll 227.000 ċittadin ta' pajis serti li naqat ma' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U għalek, importanti illi naraw illi il-mira prinċipali ta' din id-direttiva hija illi nipproteġu l-unità ta' familja jkun hemm persuni li ġew għandhom permess fl-Unjoni Ewropea għal raġunijiet ekonomiċi u nistgħu nifaċilitaw ukoll integrazzjoni tal-migranti u anka indirizzaw abbużi bħal pereżempju żwiġi ta' konvenjenza ma' kwistjonijiet simili. Aħna ħajjajna l-ewwel rapport ta' implementazzjoni li wara li kna manka problemi fl-2009. Umbagħad kien hemm konsultazzjoni mm, li waslet għal Green Paper. Kellna publiku pubbliku wkoll biktar minn 230 mm, eh, parti interessata li ħadu sem. U dan iffoka fuq jekk din id-direttiva għandix tinbidel. Kien hemm riżultat prinċipali u dan kien il direttiva m'għandix tinbidel. Però irrid ikonna grupp ta' esperti minnaħa minn min livelli nazzjonali u dan sar. Kenna wkoll laqat mal-NGOs u mas-soċjetà ċivili, għavolja dawn man talbux. Konklużjoni oħra minn dan is-smieħ u l-konsultazzjoni hija illi hemm bżonn ta' implementazzjoni aħjar ta' din id-direttiva u konklużjoni oħra hija illi nipproduċu il-linji gwida u dawn qegħdin qudiemkom illum. X'inhi l-mira? L-ewwel qabel kollox hija li nikkjarifikaw il-kwistjonijiet ta' implementazzjoni li ħarġu mir-rapport u mill-konsultazzjoni, naraw fejn hemm bżonn iktar gwida l-istati membri. Mira oħra hija li jkollna trasparenza ta' regoli ta' rinifikazzjoni ta' familja. U apparti minnek li konna applikazzjoni iktar koerenti ta' din ir-regola. Il-preparamenti tal-linji gwida ma kienx waħda ma kienux faċli għaliex għandek ħafna kazistika. Pero da ma kienx il-kas eh, f'dan il-qasam kon ma kena tlet sentenzi u tnejn żewġ irtirati u fl-10 ta' Lulju kena żewġ verdetti ġodda fuq din id-direttiva li huma interessanti għalhekk ma tantx kien hemm każistika illi eh, niddependu fuqa aħna ħaddimna flimkien mal-istati membri għabbażi ta' din il-każistika u mas-soċjetà ċivili wkoll biex noħolqu dawn il-linji gwida fuq il-kontenut hemm numru ta' aspetti li huma koperti mhux qed nidħol fid-dettall għax inkella ndum ftit punti fuq il-kamp ta' applikazzjoni tal-direttiva, per eżempju definizzjoni eh, ta' residenza permanenti, l-età minima tal-konjugu, jew l-konjuga. L-eżaminazzjoni tal-applikazzjoni u l-linji gwida fuq il-miżati, fuq l-evidenza eh, li għandha tiġi preżentata, kemm għandha ddum il-proċedura u il rekwiziti għall eżerċizzju ta' dawn id-drittijiet, kwistjonijiet marbutin mal-politika eh, pubblika, eh, saħħa, rizorsi, miżuri ta' integrazzjoni u il-periodu ta' stennija kwestjoni fuq il- fuq it-tħul, il-beneficjari ta' protezzjoni internazzjonali u prinċipi ġenerali. Ġenerali ħrajn. Naħseb li minna ħafna prezentazzjonijiet ukoll għal settur pubbliku biex nisimgħu min-naħa tagħhom u dan il-konklużjonijiet kienu pożittivi. Issa xi jmiss għanna nkomplu niprovdu informazzjoni biex dawk li kollom problemi qoddim il-rati nazzjonali li jistaw waslu kol għal verdetti kriminal qoddim u kol il-qorti tal-ġustizja u forsi nistaw nħol ċerta kazistika f'dan il-qasam niprovaw nejnu l-istati membri biex ikomplu jimplementaw din id-direttiva per ta' contact groups anka jkonna każijiet ta' ksur u palis qegħdin nanalizzaw il leġislazzjoni ta' l-istati membri differenti biex ikonna approċċ iktar sistematiku u jekk hemm bżonn noħolqu proċeduri ta' ksur ġodda. Dak kollox għalissa għaliex naħseb illi rridu ntejbu l-informazzjoni illi natu l-immigranti xinu ma drittijiet tagħhom u nkunu ċerti li dawn qegħdin jirrispettawhom. Grazzi. Okay, thank you. Grazzi. Anna kellim, Signora Bjork. Grazzi ħafna Kommissjoni, fissem il-grupp tal-NGO gwi aħna ħana appoġġaw dan il-linji gwida f'kuntest illi hemm diversi diffikultajiet irridu niffaċċaw ta' persuni li qed jipprovaw jeżerċitaw id-drittijiet li għandhom għal unifikazzjoni tal-familja tagħhom u għal dritt tagħhom u qed ikollhom infrazzjoni mill-istati membri bekk aħna nilqgħu dawn il-linji gwida biex isir da. Xtaqna wkoll naraw direttiva bażi aħjar drittijiet aħjar għall reunifikazzjoni tal-familji mill-bidu u interessanti li wieħed jara kif il-proċedura amministrattiva ġewwa stat membru meta jintalab dan il-proċess li rajna huwa il problemi illi jeżistu li ħafna persuni jitolbu il reunifikazzjoni jiġu imwaqfa minħabba il-bżon ta' dokumenti, dokumenti li ma diffiċli biex għed iġibhom. Diversi ambasċati jagħmlu użu ta' proċeduri differenti u mhux ċar Kemmu sikur kemm huma sikuri dawn kemm huma ċerti dawn id-dokumenti u kamp ieħor fejn hemm bżonn ta' titjib ma tan-nisa illi jaqgħu vittmi ta' violenza. U li kollhom dritt li jgħixu minkejja li jkunu qegħdin eh, jridu jiffaċċaw ir-raġel tagħhom li forsi sawatom, pereżempju, qed nitkellmu fil-każ ta' rimifikazzjoni. Il-mistoqsija hija lill-Kummissjoni hija Kif se taċċertaw li dawn il-linji gwida se jiġu implementati mill-istati membri konċernati? U kif se jkun hemm supervizjoni fuq l-istati membri biex naċċertaw li dawn jikkonformaw mal eh, dawk id-drittijiet fondamentali tal-bniedem li jinkludu fost affarijiet oħra din ir-riunifikazzjoni tal-familja nifissa. Grazzi. Grazzi kontribut tajjeb għax inkludi il-kwistjoni tal-implementazzjoni li hija kwistjoni taħraq ħafna stati membri u ħafna stati membri għandhom eh, l-autorità fuq dan issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni mbagħad forsi tista' titkellem dwar din il-kwistjoni tal-implementazzjoni. Grazzi l linji gwida huma huma l-linji gwida hija liġi liġi bażi u tieħu inkonsiderazzjoni l-kazistika li tista' tevolvi anka fid-dawl tal-fatt li jaf ikun hemm sentenzi differenti tal-qorti tal-ġustizzja fil-futur. Madana kollu qegħdin fil-proċess li konna proċess kollu ta' transpożizzjoni tal-Istati membri ta' din id-direttiva. Meta nħarsu lejn il-liġijiet nazzjonali nibbażaw il-pożizzjoni tagħna fuq il-linji gwida. Il-linji gwida ser ikunu il-bażi tagħna għal monitoraġġ ta' kif din id-direttiva tiġi trasposta, tiġi implementata u emmek ix-xogħol għadu għaddej. Kien hemm diversi kawżi l-qorti hemm kawżi li għadhom qed jinstemaw naf li ħajntħolqu oħrajn anka fit-tħejjija tal-pożizzjoni tal-Kommissjoni d-dim li CJ aħna se nibbażaw il-pożizzjoni tagħna fuq dawn l-istess linji gwida li jgħinuna biex nimonitorjaw il-liġi nazzjonali u nisperaw u ħan nipprovaw naċċertaw li l-Istati membri ser jikkonformaw mad-direttiva vis-a-vis il-guidelines u koll daw diġa ġew diskussi prezentati lill-istati membri feedback pożittiv ħafna meta nisma' hekk ikolli naħseb ukoll illi dawn l-istati membri ħajatu kas dawn il-guidelines xorta waħda ħan monitorja u kollox mill-qrib. Grazzi. Naddi għal punt limis il-punt dwar l-immigrazzjoni il-direttiva tal-Blue Card l-implementazzjoni smajtu kol eh, dwar din id-direttiva tal-Blue Card adottata fl-2009 meta il-Parlament kien qed jiġi biss ikkonsultat l-iskadenza għat trasposizzjoni kienet f'Ġunju 2011 u r-rapport ġi publikat mill-Kummissjoni f'Mejju ta' din is-sena. Biqbil mal-informazzjoni disponibbli tal-2012 u 2013, l isfond tal-Blue Card kienet kopja tal-Green Card Amerikana. L-idea i illi qabel żmien tal-austerità ikun hemm xi mezzi legali għal ħaddiema għal ċertu ħaddiema ta' ċertu kapaċitajiet kienet kontroversjali. U bekk l-implementazzjoni ta' din il-liġi hija xi ħaġa illi hija ta' interess għal diversi persuni u nishtiqu nisimaw dak li għanda xitajt il-Kommissjoni dwar dan u l-implementazzjoni ta' din il-Blue Card, il-Kommissjoni. Grazzi ħafna. Nishtiq nibda billi najt kelmtejn Iż-żida fil-kompetittività tat talenti hija importanti l-Unjoni mhix qiegħda weħeda li qed tipprova tiġbed ċertu ħaddiema ta' ċertu kapaċitajiet qed nikkompetu mal-Istati Uniti, mal-Kanada, l-Awstralja, partijiet oħra fid-dinja. Dan ifisser li dan ċertu, politi ċertu politika tista' tgħin biex insaħħu it-kabbir, l-ekonomija, l-kompetitività u nindirizzaw ċertu nuqqasijiet fil-ta' ħaddiema illi xorta għadhom jesistu fl-Unjoni għalissa l-inqas. Bekk, il-Blue Card Directive ġiet ippreżentata u għandha iktar importanza u rilevanza llum blan li u il-mobilta u l-ammissjoni ta' ħaddiema kwalifikati u membri tal-familji tagħhom permezz ta' armonizzar tal-, -familji akkomodazzjoni, anka l-status legali, drittijiet u l-faċilitar tal mobilta tagħhom fl-Unjoni. X'informazzjoni fl-2012 3664 ħarġu blue cards u 1100 għal membri tal-familja, ħafna mill-blue cards inataw mill-Ġermanja fil-fat. Jekk rajtu dan il-rapport, dan huwa evidenti il-Ġermanja tat 2584 blue card Mbagħad Spanja 461. Taraw il-qabża mbagħad tinżel ċertu stati membri fejn ma ħarġu assolutament xejn. Fl-2013 għandna informazzjoni ta' 15 stat membru tal-Eurostat. Il-numru ta' blue cards żdied għal 12.499 il-Ġermanja darboħra għanda l-iktar 11.580, Franza 371. Min fejn qed jorġinaw dawn il-persuni l-iktar mill azja Mbagħad l-Europa tal-Vant, l-Amerika ta' fuq, l-Amerika tisfel. U fl-2012 kienu l-Indja l-iktar, 699 iċ-Ċina, ir-Russja, Stati Uniti u l-Ukrajina. X'inhuma l-osservanzi ewlenin tar-rapport? L-ewwel punt mhux sorprendenti li wieħed jara li wara li rajna l-istatistika hija hemm diskrepanza bejn stat membru oħra um, kif ukoll is-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż konċernat għandhom effett fuq kemm jinħarġu blue cards. Jekk wieħed jekk is-sitwazzjoni ekonomika tiegħek ma tippermettix li għandek dawn it-tipi ta' persuni jaħdmu għalik f'pajjiżek jew jekk għandek dawn nies preżenti diġà fil-pajjiż tiegħek ma dek bżonn tfittxhom Anka l-daqs tal-Stat membru koll għandu effett hemm fatturi oħra illi jistaw jaffetwaw il- eh, kif jinħarġu l-blue card fostom kif eh, sir promozzjoni tagħhom jekk per eżempju persuni kwalifikati jmorru jżuru l-ambasċati u jinataw skema nazzjonali ovvjament tesisti din in-nuqqas ta' informazzjoni Hemm diversi klawżoli fid-direttiva li u possibilità li tenata dispożizzjoni iktar favorevoli li jistaw jgħinu um, stat membru iktar mill-ieħor, eżempju ieħor huwa huma per eżempju fejn l-istati membri jistaw jażlu dwar il-politika tal-ammissjoni tagħhom il-periodu ta' validità tal-EU Blue Card minn sena għal 4-5 snin salvagwardji proċedurali dawn huma elementi differenti illi jistgħu jinfluenzaw il-ħarġa tal-blue card, iżda element importanti huwa l-fatt li l-istati membri jistgħu iżommu skema nazzjonali parallelament mal-iskema tal-Blue Card. Dan huwa t-tieni aspett illi huwa identifikat fil-komunikazzjoni skemi nazzjonali illi jiġbdu migranti ikkwalifikati jikkompetu ma l-iskemi tal-Blue Card u l-Istati Membri jistaw jżommu dawn l-iskemi tagħhom. 10 Stati Membri għandhom dispożizzjonijiet dwar hemm diversi stati membri li għandhom politiki differenti dwar immigranti li jkunu kwalifikati, ċerti stati membri jiffokaw fuq gruppi differenti fostom il-riċerkaturi, l-intercorporate transferees. Dan aħħar adottajna direttiva dwar daw illi jistaw ukoll jinfluenzaw l-iskemi nazzjonali. Kif għalet ukoll il-presidenza għalissa qegħdin niddiskutu d-direttiva tal-istudenti u tal-riċerkaturi li jistaw jaffetwaw il-liġi nazzjonali. Hemm setturi speċifiċi li huma koperti mill-iskema nazzjonali, teknoloġija, s-saħħa, servizzi finanzjarji, l-inġinerija wkoll. Jekk inqablu il-blue cards u l-iskemi nazzjonali biex intikom eżempju fl-2013 il-Ġermanja ħarġet 11.580 blue card u 11 il-kard biss taħt l-iskemi nazzjonali fi stati membri oħra, is-sitwazzjoni hija differenti l-oppost. Ġeneralment in-negozjati fuq il-blukat kienu diffiċli il għaliex kien hemm bżonn li jintlaħaq kunsens unanimità. U dan kellu effett fuq il-kontenut tad-direttiva u l-possibilità li jkun hemm skemi nazzjonali forsi biex tinżamm ftit kompetitività bejnietom wara l-kriżi il-kompetizzjoni qiegħda l-iktar ma mad-dinja, partijiet l-oħra mad-din tad-dinja. Bekk, għalissa nafu x'inhuma d diffikoltajiet trasposizzjoni, koerenza u anke l-ostakoli fil-mobilità l-iskema ta' mobilità li qiegħda fil-Blue Card Directive hija ħafna inqas favorevoli minn dik li ġi diskussa fl-intracorporate transfer scheme dan importanti li wieħed x'inhu ma il-pass il-proċedura li jmiss ħan assistu l-istati membri biex japplikaw id-direttiva tagħhom. Kenna diversi laqat magħhom fil-kontest tal-contact group l-axħar laqa kienet f'Ġunju u aħna qegħdin niġbru informazzjoni dwar ċertu punti li għadhom ma ġewx iċċarati dwar il-limiti tal-salarji, tal il-labor market test, ethical recruitment, admission costs, etc. etc. Għawek għal darboħra jkolli najt l-informazzjoni importanti edin naħdmu fuq il-sit tal-EU Immigration li importanti biex tipprov informazzjoni dwar il-Blue Card Directive. Grazzi ħafna. Għanna għal min ma kienx prezenti dan ġi innata bidu minn Franco Frattini tajjeb li għanna presidenza taljana sa għanna ċertu simetrija nistaw ukoll nġudikaw il-blue card għax tajtu ċertu dettall u ċar illi dan jista' jkun daqsxej provokanti għax meta inata bidu il-blue card kienu jikkonsidrawa bħala green card Ewropea il-numri huma żgħar però il t qed tipprova żżomm mar-regoli il-mistoqsija tiegħi hija li n-numri huma tant insignifikanti ħafna mis-sistemi blue card qegħdin jostakolaw il-sistemi nazzjonali issa b'sistema ta' austerita u għed jara jekk il-blue card ġiet affettwata mill n nifisa u wieħed irid jikkonsidra jekk din hija xi ħaġa li hija fattibbli li nżommu wara kollox. Jekk il-kollegi hawnhekk jew jekk ma hawn nies li mhumiex qegħdin hawn jistgħu jiftakru li din kienet ġiet proposta bħala xi ħaġa li tista' tgħin l-Unjoni mhix se tkun xi ħaġa illi ser ikun hemm dan cherry picking, ġifieri nażlu l-għażla naqxej provokazzjoni jiena xtaqt forsi insemma dawn il-mistoqsijiet wieħed irid jixtar naqraw jara jekk il-proposti tagħna huma ta' min wieħed ikompli jew nħalluhom għal dejjem. Qed nitkellmu kellna ċertu viżjoni f'moħħna u fil-fatt dan ma, ma seħħx ħanibda bil- bil-kellim ma' Signora Prispek Natli. Grazzi, President, tal-li tajtni l-kelma. Ser, naqbel ma' dak li jattint preċedentement, parzialment biss fuq il-konklużjoni il, il, il għalix illi wieħed jista' jikkonkludi illi Fil-fatt id-diffikultat li tfaċċat l-Ewropa se ta' twaslet għal ċertu proattività tan nies Nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni għal dan ir-rapport interim dwar l-implementazzjoni ta' din id-dispożizzjoni kellna diversi aspettattivi dina kienet xi ħaġa li kienet ġiet implementata bħala parti mis-sistema li fija l-Parlament ġi konsultat u ovvjament is-sistema ta' tkun naqra differenti llum. Nieħu pjaċir nisma dan ir-rapport tal-Kummissjoni iżda kont qed nektar iktar fir-rigward tal-konklużjonijiet għaliex ħames snin wara qed naraw li d-dispożizzjoni għandha ftit nuqqasijiet, pereżempju inti President illi in-numri huma żgħar ħafna insignifikanti u hemm ċertu differenzi fl-implementazzjoni tagħhom, ġir dawn jidher ċar. Is-Sinjura Schmidt fakritna dwar dan aħna nafu li hemm diversi differenzi bejn anke fuq bażi annwali jekk inħarsu li affarijiet hekk. anka fl-istess pajjiż il għaliex fil-Ġermanja. Et nitkellmu minn 2000 sena waħda mbagħad numru ieħor s-sena ta' wara, għaw stati membri qed joħorġu blue card wieħed. U bekk il-figuri huma daqsxejn sorprendenti għal sistema illi tista' jkollha jew jista' jkollha ċertu eżitu iktar pozittiv. Lan legali huwa ċar, l-istatut huwa sempliċi, il-proċeduri ġew simplifikati, ipprovajna nilħu bilanċ bil-riskju li jkun hemm dan il-brain drain u il-bżonn għal kompetitività bejn stati membri fl-isfond ta' din is-sistema Amerikana li hija sistema effettiva li tista' twassal għal ċertu tkabbir ekonomiku, forsi li qed naraw huwa illi għanna din il-kompetizzjoni mal-liġi nazzjonali u ċertu problemi ta' direttiva ta' transpożizzjoni. Dawn huma kollha punti illi ħafna drabi niltaqgħu magħhom iżda nistgħu ngħidu illu ħames illi ħames snin wara fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha issa ċertu stati membri fostom Franza, nasib illi għanna nimbuttaw naqra l-affarijiet. Ikolli najt li l-prezentazzjoni tal-Kommissjoni ma waslet tal-ebda proposta jew soluzzjoni issa l-Kummissjoni qed tgħidilna l-affarijiet qegħdin hekk mhux qed jaħdmu hemm differenzi l-ewwel hemm iżda għandna esperjenza ta' ħames snin bit-trasposizzjoni kenna kampanja elettorali fejn Rajna diversi diskussjonijiet dwar l-immigrazzjoni u naħseb li din hija xi ħaġa li tista' tkun favorevoli f'diversi stati membri. Li xtaqt jew li nista' nissuġġerixxi huwa li mingħajr ma nerġgħu niddiskutu d-direttiva u għabbażi tar-rapport li forsi tistgħu taraw bħala allarmanti jew insignifikanti li jkun hemm xi azzjoni, xi attività. Tkellimt dwar soft law. Forsi anka xi linji gwida li jistgħu jgħinuna biex nagħmlu progress. Anka fid-dawl tal-fatt il-President Juncker tkellem dwar l-importanza ta' l-immigrazzjoni legali biex nixbdu dawn l-immigranti, l-immigranti li wara kollox l-Ewropa tista' jkollha bżonn. Ir-rapport huwa tajjeb iżda l-konklużjonijiet mhumiex nissuġġerixxi li konna xi ħaġa li, li, li, li tejna biex namlu użu aħjar tas-sistemi u naraw kif nistgħu intejbu jew inkella inwarbuha għal kollox. Grazzi ħafna. Said at the beginning of... uh Grazzi ħafna kifet fil-bidu ta' dibattitu dan huwa l-punt ta' tluq tal-diskussjoni issa rridu niżviluppaw il-narrativa dwar x'verament nixtiequ għaliex irridu ninforma l-Kummissjoni dwar dan il-punt il-problema fundamentali tal-blue card kif qalet il-Kommissjoni i li hemm differenzi nazzjonali dwar id-dħul ta' ħaddiema eh, bil-ħiliet bejn hemm differenti bil istati membri dwar dan. Eh, differenzi soċjali, politiċi, kulturali bejn l-istati membri differenti u kif tiġi trattata l-blue card hija differenti u kol għalhekk. il-Kummissjoni qed tirrapporta dak illi kien inevitabbli. Irridu issa niżviluppaw narrativa hawnhekk biex naraw x'ħan għamlu. Inneħwa din is-sistema għaliex qed issir ser issir eh, tal-mistija jew inkella nipprovaw nsibu mod kif intejbu għom salvawa. Il-membri għarja irdu jibdew jasbu dwar dan. Inkella ser ikollna dan kollu ser kun zbali u minna ħafna flus. Skużani, li qed ikun provokattiv, iżda rrit nitkellem dwar rrit nitkellmu hekk b'dan il-mod. Issa Sinjor Tipol ġejja mill-pajjiż li ġejja mill-pajjiż qed jipprova din is-sistema jagħmilha suċċess. Mhux se kommenta fuq dik l-aħħar sentenza. Tinstemma bħala xi ħaġa pożittiva, però tista' tiġi interpretata b'modi differenti. Dak li xtaqt insaqsi dwar u l-eżistenza eh, eh, tal-Blue Card in parallel ma' dispożizzjonijiet nazzjonali. Nisqasija mistoqsija hi il-blue card mhux qed tintuża minn pajjiżi li diġà għandhom id nazjonali nazzjonali tagħhom għaliex jazbu li din mhijiex biżejjed, miex tajba biżejjed jew forsi komplikata wisq, jew inkella għaliex għandhom dispożizzjonijiet li huma tajbin daqs il-blue card u għalhekk ma jaħsbux li l-blue card hija meħtieġa. għalek forsi kod tamin iħarsu lejn xi figuri jenejdu eh, forsi hemm pajjiżi li jużaw il-blue card ħafna. Iżda mbagħad irdu naraw kemm qed jitlu pajjiżi taħt id-dispożizzjonijiet nazzjonali f'dak il-pajjiż partikolari. Hemm tqabbil bejn il-proċedura tal-blue card jekk u l-dispożizzjoni nazzjonali hija iktar komplikati u nqas komplikati u x'inhu l kundizzjonijiet tal-immigrazzjoni għal ħaddiema li għandhom il-ħiliet. Ġirint qal illi il-kondizzjoni tal-blue card mhumiex taqsek attrajenti u dan ifisser illi ikun hemm żvantaġġ fuq termini globali għaliex il-pajjiżi l-oħra kunet joffru kondizzjonijiet aħjar forsi nistgħu nagħmlu dan it-tip ta' tqabbil ukoll jekk nikkumparaw il-blue card ma' sistemi nazzjonali u mbagħad nikkumparaw is-sistema kollha mal ma' sistema tal-pajjiż qed ikopetu magħhom. Naħseb li jkun importanti li nagħmlu evalwazzjoni ta' dan it-tip għaliex din kieku tgħinha niddeċidu jekk irridux nespandu s-sistema tal-blue card jew le. Issa, Signora Lambert, Jean. Grazzi. Jien għandi xi mistoqsijiet eh, l-ewwel waħda kemm id-delegazzjonijiet Ewropej f'pajjiżi terzi qed jipprovdu informazzjoni b'mod attiv dwar is-sistema tal-blue cards. U t-tieni punt, x'riċerka jista' jkun hemm bejn il-ħaddiema eh, migranti rfushom dwar l-im sistema jpreferu għaliex u għovju li stati membri qed jagħmlu deċiżjoni politika hawnhekk kumiex qed joffru il-blue card jew le tiddependi fuq is-sistemi, fuq il-kondizzjonijiet li hemm fis-sistemi nazzjonali tagħhom, però l-Blue Card tkun toffri wkoll moviment fil-stati membri l-oħra. Meta mqabbla ma' sistemi nazzjonali li l-ek biss li toqgħod f'pajjiż wieħed. Għalhekk forsi għalhekk rridu naraw xi jaħsbu l-immigranti bejnietom ukoll li hemm sistema jippreferu. Li ma għażla jippreferu. Nitkellmu dwar il-definizzjonijiet ukoll. Dik qed waħda mid-diskussjonijiet li kellna dwar jekk jridux highly qualified jew highly skilled kumiex kwalifikati jew kanu mx ħiliet mx istess ħaġa meta tħares leja fuq il-karti. U xi trid l-industrija mhux neċessarjament hi l-istess ħaġa lanqas. Allura du naraw jekk il kondizjoni tal-blue card i umiex ehm, dak li jtitolbu dak li jtitolbu jitolbu dawk li ħadmu. Grazzi, dawk punti tajbin ħafna dwar jekk il-blue card ix oda tajba minna nifesa. Issa Cecil Klengi, Kengi. Grazzi. Dinja dan huwa punt importanti ħafna speċjalment meta konsidraw dak li qed jiġri fl-Italja. Naħseb li għandna bżonn analizzaw eh, il-pożizzjoni tagħna, il-blue card ma ħadmitx minħabba diversi punti li semmew fir-rapport, pereżempju kemm nuqqas ta' formazzjoni, jekk tkellem lin-nies tara li daw fil-fatt m'għandhomx informazzjoni dwar il-blue card, punt iktar serju u iktar inkwetanti u li ħafna drabi din deċiżjoni eh, qed titħalla fidejn l-istati membri diskrezzjoni tagħhom din dan kien żball kbir. Għaliex il-liġi nazzjonali mhux dejjem tinkoraġġixxi il-wasla ta' emigranti li għandhom il-ħiliet. Irdu naraw, um, iżda mhux biss nitkellmu dwar ħiliet, iżda naraw eżattament xem bżonn x'tip ta' ħiliet huma meħtieġa. Ħafna drabi dawn il immigranti kollhom kwalifiki illi ikunu jtiġu inklużi iżda ma jkunux jirriflettu il-ħtiġiet li għalihom qiegħda il-blue card. Ma nistgħux nreġixxu għal emerġenza, speċjalment fiż żmien ta' kriżi, se irridu nkunu pass qabel. Irridu nagħmlu aktar faċli sabiex il-nies jidħlu fil-pajjiż għandna bżonn il-ħaddiema li għal kollhom ċerta ħiliet qed nippruvaw nadattaw l-standards skont il-ħtiġijiet. Dan huwa fenomenu għaliex eh, il-blue card tippermettilna illi eh, jidħlu l-immigrati f'pajjiżna u jaħdmu mod legali. bil-liġi nazzjonali kollhom kull sena japplikaw eh, għal permessa biex jibqgħu jgħixu fil-pajjiż, għal permessa ta' residenza u din is-sistema tiskoraġġixxi anke għal min għandu kwalifiki għoljin milli eh, jimur f'dak il-pajjiż partikolari. Ġifi naħdmu fuq numru ta' aspetti. L-ewwel net irridu nimxu nimxu lil minn din l-idea li nirreaġixxu għall-emerġenza. Le, iridu insibu għax kella rridu noqogħdu nivvintaw il-kondizzjonijiet kull darba tinqala xi ħaġa irridu situazzjoni mhux reazzjoni, kollha reazzjoni. Issa, tini punt jekk naħsbu fil-Ġermanja naraw illi illi il-blue card fil-fat mish mar irridu organizzaw il-blue card mish marbuta direttament ma' nuqqas ta' eh, impjiegi jew mal-qatt in-nies jiġu impjegati minn eh, sfondi differenti u għalhekk irid ntejbu l-approċċ tagħna dwar dan. Insaqsi l-Kummissjoni sabiex tieħu ehm, eh, sabiex tieħu kontroll ta' dan kollu tistabbilixxi kriterji ġodda għad-dħul ta' immigranti illi jew ħaddiema li kollhom ħiliet it-tielet l-aħħar punt u għalli rridu x forma ta' stimolu fil-qasam tal-immigrazzjoni. Jekk in-nies jirrealizzaw illi ħafna mill-Blue Guards ġejjin mill-Asja kontinenti oħra u mhux mill-Afrika, naraw illi kun hemm approċċ differenti. Il-Blue Card ser it-tina opportunità li nħarsu iktar mill-qrib lejn is-sitwazzjoni u nipprovaw is-sitwazzjoni tagħna nġibuha eqreb għal politika barranija ta' pajjiżi oħrajn. Għaliex hawn daqshekk ftit ħaddiema li ġejjin mill-Afrika? ħafna drabi nis li jitilqu jkunu nies illi huma eh, għandu kwalifiki għolin iżda xorta mhumiex qed jibbenefikaw mill-blue card. Ġifiri rridu natu, naraw kif il-blu karnaval u għawna tuktar valur mizjut. Grazzi Cecilia. Irridu naraw eżatt kif ħanħadmu b'mod tajjeb l-operata tal-blu card biex ngħidu hekk. Hemm bżonn nkun nafu iktar dettal u grazzi tal-li provdejtina xi dettal inti minna ħatijak. Issa Ana Gomez jina xieqnejt biss illi mandi lebda dubju illi waħda mir-raġunijiet għaliex il-blue card mhux tintuż aktar minħabba il-kriżi fl-Ewropa u ħafna pajjiżi m'għandhomx għalfejn joħorġu isibu il-ħaddiema minn barra l-Unjoni Ewropea. Għandhom diġà in-nies f'pajjiżhom anzi qed jibatu anzi qed nibatu lin na stess, qed nesportaw lil ħaddiema l-iktar kwalifikati, iktar għandhom ħiliet ehm, f'pajjiżi oħra b'mod partikolari fil-Ġermanja u r-Renju Unit iżda anka barra qed nibatu qed eh, anka barra mill-Unjoni Ewropea, pereżempju Norveġiżi jiġu ta' spiss eh, fil-Portugal biex jisibu nies ta' kwalifika olin kwalifiki olin. Dawn eh, din il-ħaġa hija tajba ħażina fl-istess ħin għaliex timina l-iżvilupp ta' pajjiż. Il-blue card fil-fatt kellha kienet idea sabiex jew stimolu sabiex niġbdu ktar nies minn barra l-Unjoni Ewropea. Iżda, il-mod kif żviluppaw l-affarijiet eh, l-Unjoni Ewropea wasletna sitwazzjoni perversa. U se nix instaqs il-Kommissjoni jekk tistax tgħidilna kif tara r relazzjoni din id-diverġenza fiħdan l-Unjoni Ewropea u l-situazzjoni negattiva ekonomika li hemm kif torbod dan iż-żewġ affarijiet u ehm, din is-sistema tal-blue card kemm qed tiffaċilita il-legalizzar ta' nies ġejjin minn pajjiżi terzi li ma kwalifikati u li jistgħu jintużaw u l-kompetenzi tagħhom ikunu utli għall-Unjoni Ewropea. Rridu naraw kemm minn daw fil-fatt ma' kandidati għal Blue Card qed nagħmel referenza wkoll għal pajjiż għal Portugal kellna u għat għandna ħafna barani mill-Ukrajina pereżempju u minn pajjiżi oħrajn. Nies li ma kwalifikati ħafna iżda qed jaħdmu eh, f'xogħlijiet li huma taħt il-kwalifiki tagħhom minħabba li l-kwalifiki tagħhom mhumiex rikonoxxuti. Hemm nies li jiġu wkoll raġuni oħra, pereżempju jiġu bħala rifuġati, forsi jiżda wkoll jkunu jistgħu jużaw il-blue card sabiex il-kwalifiki tagħhom ikunu rikonoxxuti. Fil-każ tiegħi u fil-każ ta' pajjiżi, iktar imħasba dwar l-implementazzjoni ta' li natu il-Golden Visas, iktar din tinkotani mill-li l-implementazzjoni tal-Blue Card. Hija sistema differenti, kulur differenti u hija situazzjoni li mhijiex eh, waħda sabiħa. Nixtieq li kommissjoni eh, tinvestiga aktar din il-politika tal-viza eh, tal-viza tad-deb biex jgħidu li importa il-kriminalità ġewwa l-Unjoni Ewropea. Ser ikun diffiċli għal-Kummissjoni sabiex eh, ta' test għal situazzjoni kollha barra mill-kriżi għaliex nafu illi ħafna miżuri ta' austerità. Issa is-Sinjor Sebajos. Jiena naħseb li l-problema bil-blue card i li tkopri biss dawk li għandhom kwalifiki għoljien. Dan qed qabel illi aħna fi Svezja kena sistema differenti fit l-2008 introduċejna liġi ġdida dwar l-impjiegi u l-immigrazzjoni li kienet tkopri kemm il-minu kwalifikat ħafna kemm min għandu ftit kwalifiki. Nkolli ngħid illi il-sistema marret għallar issa. Il-sistema kif tipproponu għajja waħda għar. Forsi għalek li zvet se tuża daqshekk ftit blue cards jekk tinkludi dawk il ħeddima ta' kull tip ta' ħila ikollok riżultati differenti jekk tikkompara liġiet nazzjonali naraw illi għanna bżon leġislazzjoni illi tkopri l-immigranti kollha mhux biss dawk li għandhom kwalifiki għolin. Mardux nasbu biss fil-esperti u riċerkaturi, issa rridu nkopru l-immigranti kollha. Meta eh, ġiet introdotta il-Blue Card aħna ħassejna li dan kien mod egoist ħafna ta' kif l-Unjoni Ewropea tażel l-aħjar nies forsi. Ridu jażlu biss li dawk li għandhom kwalifikolin meta ħafna nies li jixtiequ jiġu għaw jaħdmu naħsbu fil-potenzjal ta' żvilupp, ehm, speċjalment fil-ifqar pajjiżi fid-dinja. Naħseb illi l-ammont ta' flus li dawn nies l lura f'pajjiżhom huwa ħafna iktar qoli mill-ammont ta' għajnuna li nagħtuhom aħna. Grazzi ħafna issa s-Sur Lopez Aguilar. Naraw illi kien hemm attitudi negattiva dwar eh, l-immigrazzjoni għal snin sħaħ. Din il-direttiva imdit fl-2009 eżattament fl-istess snin Eżattament fl-istess sena meta l-Unjoni Ewropea kienet għaddejja mill-lar kriżi eh, fl-istorja tagħha. taħt din id-direttiva sanat nitalmu ħafna lezzjonijiet. L-ewwel din id-direttiva kellha lan illi toħloq brain drain. Ġib l-aħjar nies minn pajjiżi terzi fl-Ewropa. U noħolqu isu jisu għazil ekonomiku. Il-gradwati mill-Università mod partikolari mill-pajizi ta' nofsinar tal-Unjoni Ewropea kħet jinħoloq dan il-lakuna. Anna Gomez semmiet punti u naraw maka fi Spanja, naraw illi eluf ta' zazax jisom ġew inataw il-ġemp mod ekonomiku u ħafna minn daw telqu għal pajjiżi oħra bħal Ġermanja u r-Renju Unit. U rrid nara tqabbil bejn tip ta', profession, ta professjonisti illi eh, talbu għal blue card u eh, ta' xogħlijiet mbagħad spiċċaw jagħmlu u nixtieq ukoll nkun nafu jew ikollna n-numri u l-kwalifiki ta' nies illi imxew għal stati membri oħra fl-Unjoni Ewropea. Dan ikun punt interessanti sabiex nifmu situazzjoni aħjar u tkun ta' ispirazzjoni sabiex imbidlu il-burdata tal-pakket ta' migrazzjoni legali. Rridu nibdlu il-burdata li hemm li kienu ħajkun hemm fil-Kummissjoni ta' Juncker fl-ħames li jmiss. Grazzi inti ritħares u koll, ritħares lejn u koll kif, dwar kif l-immigrazzjoni ser tidher fi żmien li ġej. Issa sinja verġe. Grazzi, Sur President, ħafna mill-punti li rrid semmi diġà għajmu. Nistgħu naqblu ma' ħafna mill-punti li semmew Aħna mhux dejjem naqzmlu bejnietna. Hemm ċerta konklużjonijiet negattivi li fl-opinjoni ta' jgħid se nbassruhom minn ħafna qabel. Jekk qed nifhem sew fil-Ġermanja l-użu tal-blue card iżdied iżda dana detriment ta' is-sistema nazzjonali fil-pajjiż ġifieri toffri status regolari l-immigranti. ċifiri, mem labda sorpriza, sorprizi jgħonek. Et prova nkun konstruttiva unajt illi kod sorpriża mill-pajjiżi t-oriġini minn fejn huma ġejjin dawn l-immigranti. Naraw li hemm diversi pajjiżi li ma koperti mill-politika tal-viċinat u mill-ftemijiet mal u ftemiet mal ġirin ta' nofsinhar tal-Mediterran. Naraw li qed intuhom naraw li meta nagħmlu ftejim, intuhom ċerta ma' żdek tħares mill-qrib lejn it-tfassil tal ftemiet naraw illi ma tantx fil-verità nkun qed intuhom opportunitajiet. Irridu naħdmu flimkien ma' ċerta pajjiżi, pereżempju semmu Tunezija fejn għandna diversi NGOs u unions li qed jaħdmu mill-qrib ma' dan il-pajjiż. Irridu niżguraw illi jkun hemm ċerta mont ta' konsistenza bejn dak li ngħidu dak li nagħmlu. Għanna u kol punt ieħor li laqatni nitkellmu dwar il-brain drain lejn l-Awstralja, l-Kanada u l-Istati Uniti. naraw li ħafna nies mill-Afrika qed jażlu li marru dawn il pajjiżi minflok l-Ewropa. Għaliex qed jagħmlu dan? Għaliex l-Unjoni Ewropea lqitlhom il-bib fiċċhom ma jistgħux jiksbu viżas mill-Ewropa, allura tifittxu eh, pajjiżi oħrajn. Naħseb lana biċċa xogħol x'namlu? Nippruvaw niksbu stampa aħjar iktar ċara tas-sistemi tagħna u idju fi tagħha. Ma rridx ikun pessimista iżda ħafna xogħol x'namlu. Grazzi ħafna. Issa ehm, is-sinjura Lorsten. Taħar għasimax ma na äh, esti għelas. Grazzi, Sur President, sa' nitkellem bl-Estonu. Kontenta li Sinjura Gomez estendid din il-kwestjoni u anka wasat il-diskussjoni u tkellmet fuq il-situazzjoni f'dawk il-pajjiżi illi għaddej minn kriżi fejn m'hemmx pagi fejn persuni speċjalisti tilqum dawn il-pajjiżi jmorru f'pajjiżi ħafna iktar sinjuri fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni iddiskutiet din is-sistema tal-Blue Card b'tal-mod li tista' tiġi emendata biex tiffaċilita li dawk li għandhom blue card jiġu f'pajjiżi fejn hemm ħafna brain drain għaliex ħafna pajjiżi ħafna persuni fl-Estonja li kienu speċjalisti marru għal pajjiżi iktar fit-tramuntana tal-Ewropa. U l-Estonja nefqet ħafna flus fuq dawn il-persuni, issa marru f'pajjiżi differenti u ħna l-immaġinata ma biżjed per eżempju tobba f'pajjiżna. Aħjar naraw il-situazzjoni f'pajjiżna stess u fl-Ewropa nifisa biex noħolqu ċerta kompetittività favur pajjiżi bħal dawn. Ġifir minn flok ikonna persuni kwalifikati li ġej minn pajjiżi terzi nappoġġaw il pajzi tal-Unjoni Ewropea. Aparti minn ikonna programmi nazzjonali dan għandna, però għandna problema li xaħna nistawx nagħtu paga żejda lil ċittadini ta' pajjiżi terzi, pereżempju jekk tikkumpara l-paga tagħna ma' dik tar-Renju Uniti jew tal-Ġermanja. Grazzi l-kelli kelliema naddu lura l-kelma lil Sinjura Schmidt forsi titkellem fuq xi kwistjoni li semmew. Monsieur le Président, je, je vais m'exprimer en français. Um... Euh, Għanitkellem bil-Franċiż. Mela għalfej direttiva ma kellix l-impatt li xtaqna. Diffiċli tirrispondi. rispondi Aħna għamilna analiżi għabbażi ta' indikaturi ekonomiċi u rajna li ma permessi nataw u fil-prattika dan ma tantx tagħna informazzjoni biex inkun onesta. Da tħares li l-inqat u l-figuri tiegħu diffiċli tinterpretahom dawn in-numri. Issa kien li dawn l-istati membri li għandhom kwoti għal migranti ekonomiċi diffiċli tagħmel konklużjonijiet għax għal darboħra unek il-kriterji u ma determinati minn bżon illi il-migranti jindirizzaw din il-problema ta' għat per eżempju. Għalek ma tantx tista' tagħmel konklużjonijiet, meta tkellimt qabel semmejt illi l-iskemi nazzjonali ħafna drabi huma aktar attraenti. Però fl-annes tar-rapport aħna semmejna numru ta' rapporti li ta' blue cards li nataw. U għal darbuħra hawnhekk diffiċli terġa' tagħmel konklużjoni u għalhekk m'iniex f'pożizzjoni li llum nirrispondi din il-mistoqsija. L-analiżi tkompli veru sar studju mill-Network eh, ta' Migrazzjoni Ewropew u dan ir-rapport ħareġ fl-2013 u fuq hemmhekk forsi tistgħu ssibu xi risposti, però mhux ir-risposti kollha. Issa jenħasu lejn is-sotturi illi fihom jaħdmu dawn il-persuni bil-blue card, diffiċli għal darboħra tagħmel konklużjonijiet. Għaliex anka eh, jekk ikonna l-istatistiċi nazzjonali jkunu f'pożizzjoni diffiċli biex nagħmlu konklużjonijiet. Għalhekk kien hemm 133 persuna illi ġew bħala inġiniera u xjentisti u 76 bħala managers. Pero dan mhuwiex ammont reprezentattiv għaliex m'għandniex l-ammonti ta' kulħadd. Dan ir-rapport jista' jkun daqsxejn diżappuntanti għaliex għandu numru ta' indikaturi għalina fil fil-futur, l-implementazzjoni, li miex faċli. U pam għalet il-Sinjura Klisbek, Minnaħa tal-Kommissjoni aħna qegħdin nisħu l-Unjoni Ewropea għandha tkun attraenti bħala destinazzjoni lek f'dan il-kontest meta tqis l-implementazzjoni f'ira tal-Blue Card irridu nagħmlu reviżjoni tad-direttiva forsi ma tistax tagħmel reviżjoni tad-direttiva mill lejla nar naraw fejn hemm in-nuqqassijiet. U naraw x'inhu ma' ċirkostanzi differenti għandna ħafna fuq xiex nirriflettu. Niprovaw insibu dawn id-djufijiet fis-sistema eżistenti u mbagħad naraw x'approċċ nistgħu nieħdu fil-futur. Anka Sur Juncker tkellem fuq dan il-punt, grazzi. Very much. It's really striking that Grazzi ħafna sorprendenti li ma nistawx nirċievu informazzjoni mill-istati membri u peress li dan il-komitat għandu eh, rabtiet mal autoritajt nazzjonali għalhekk forsi nippruvaw niġbu l-informazzjoni aħna wkoll mhux niddependu bis fuq il-Kunsill. Grazzi tal l-Kummissjoni u anka l kollegi bħal dan kien eh, puntatlu u sa jkonna żvilupp fil-tlet toqsma differenti minna tal-Parlament. Issa l-punt li jmiss huwa prezentazzjoni mill-Kummissjoni din id-darba missur Nilsen dabtej fis-sena l-Kummissjoni toħroġ rapport fuq il-funzjonament tal-żona Schengen u qabel nħarsu lejn dan ir-rapport minn novembru tal-2013 30 ta' april tal-2014 il-kollegi forsi għafu illi fl-aħħar 3 u 4 snin il-funzjonament ta' Schengen kien qasam kritiku għal dan il-grupp u kien jiddependi ħafna Anzi, kien, kien responsabilità ta' deċiżjoni minna tagħna. Għalhekk dan il-qasam sar punt kritiku għalina. Mela, naddu il-kemm għal-Kummissjoni. issur Nilsen. Grazzi lil President tal-istudentna unek dan huwa rapport li palma qed isir darbtej fis-sena illi jagħti s-sitwazzjoni ġenerali tal-funzjonament tal-żona Schengen. Ħafna drabi nirreferu dan ir-rapport pal verifika tas-saħħa tax-Schengen biex naraw jekk ikun hemm xi problemi jew inkella tensjoni bejn l-istati membri jew anke l-istituzzjonijiet biex ikonna possibilità regolari li niddebattu dawn it-tip ta' problemi nsibu soluzzjonijiet komuni. Mela, bħalma qed dan huwa l-ħames rapport, il-Kunsill dejjem ikollu dibattitu fuq livell ministerjali fuq, dan u dan mhux dejjem kien il-każ għall-Parlament u għalhekk qed tinħu pjaċir għandu din l-opportunità li nippreżenta dan ir-rapport għaliex dan ir-rapport huwa indirizzat għaż żewġ istituzzjonijiet. F'dan ir-rapport hemm tliet punti prinċipali. L-ewwel li nagħtu punt nagħtu stampa tal-frontieri esterni u nużaw informazzjoni aġġornata għal perjodu f'dan ir-rapport. Apparti minn hekk nagħtu wkoll informazzjoni fuq l-applikazzjoni tal-aki minnha tal-Istati Membri b'mod partikolari dak marbut mal-kontroll tal-frontieri esterni u il-tneħħija tal-verifiki fil-frontieri interni. Apparti minn hekk li nagħtu wkoll is-sitwazzjoni ġenerali eh, fuq smoħra li għaw taħt il-lakki tax-Schengen, l-iżvilupp tal-politika u l-implementazzjoni tagħha, per eżempju politika tal viza il vistnejn jew inkella l-politika tar-ritorn per eżempju, fost oħrajn. Mela, fil-qosor il-punti prinċipali ta' dan ir-rapport fuq il-frontieri esterni u s-sitwazzjoni hemmhekk hawnhekk nirreferi għad-dibattitu li kellkom il-bieraħ fuq il-segwitu ta' Task Force Mediterranean. Hawnhekk qegħdin naraw li l-pressjoni qiegħda fil-ċentru tal-Mediterran lejn Malta, lejn l-Italja u mux għanqot nerġan nidħol fl-istess affarijiet li għattil biraħ kwistjonijiet oħrajn. E, anka brabta, anzi paragun mal-ċentru tal-Mediterran rajna li pressjoni naqset, naqset minnaħa tal-frontieri tal-punent. Natikom stampa tal-situazzjoni ġewwa il-żona Schengen nija ta' sfida għalix memx verifika tal-frontieri interni aħna ħdimna mal-Frontex biex namlu eh, data fuq movimenti sekondarji fejn persuni ma jkollhomx dritti jkunu fi żona Schengen jersqu minn stat membru għal ieħor u sibna hemmhekk problemi u għandna bżonn li l-istati membri jgħinu iktar il-Frontex biex tagħmel il-ħidma tagħha u tagħmel analiżi fuq dan il-qassam. kwestjoni importanti illi għanna nifmu biex naraw kif qed taħdem ix-Schengen wanka kustjoni bejn l-istati membri. Fuq l-applikazzjoni tal-aki marbut mal-aki tal-frontieri interni, kena żewġ każijiet fejn stati membri daħlu il-verifika interna b'mod temporanju L-ewwel fil-Polonja għal perjodu ta' 15 brabta ma' konferenza tal-ġnus maquda fuq il-tibdil klimatiku u kasiħor fl-Olanda għal 15 u kol minħabba il-summit fuq sigurta nukleari. U anka qabel fil-Belġu f'Ġunju ta' qabel minħabba is-summit tal-G7. Dawn Kolla eh, natajna informazzjoni dwarhom minnaħa anzi għal kummissjoni u anka il-Polonja batitinna rapport wara eh, bil-riżultat tal-verifiki u aħna ma nħossux illi għanna namlu lebda tip ta' kontest għall-informazzjoni illi rċevejna. Issa fuq il-menti, fuq ksur minnaħa tal-istati membri, fl-ewwel qasam illi inkopru normalment hija l-verifika tal-pulizija fuq frontier interni dawn it-tip ta' verifiki jistaw isiru ġala darba dawn ma jkunux l-istess bħal verifika fuq il-frontieri. hawnhekk fejn ikonna xi tip tal-menti minnaħa ta' ċittadini. Aparti minn hekk hemm l-investigazzjonijiet fuq problemi oħrajn, per eżempju fuq il-motorways, fej kollok anka limitazzjoni ta' veloċità u verifiki bħal dawn isiru minħabba raġunijiet ta' sigurtà mhux għal raġunijiet oħrajn. Bħalissa qegħdin investigaw ħames stati membri marbutin mal-applikazzjoni ta' Lucky permezz ta' proġetti pilota tal-Unjoni Ewropea dak li seħ il-pre-infringement case. Għanna u kol kas kontra stat membru wieħed marbut ma titjiriet intra Schengen fuq il-carriers liability għax dawn suppost japplikaw biss għal frontieri esterni. Punt ieħor tlet każijiet għadejma stati membri fuq rispett ta' drittijiet fundamentali tal- tal-bniedem, per eżempju il-prinċipju ta' non-reformo. U kustjoni toħrajn marbutin mal-ħin ta' stennija. Dan huma kwistjoni li kollha għadhom għaddejjin. Kustjoni toħrajn li għandna nsemmu ninnutaw li l-Konsil sissa għadu ma ħax deċiżjoni biex inneħħi il-verifiki interni mal-Bulgarija u mal-Rumanija, il-Kummissjoni temmen li l-Kunsill għandha tagħmel dan għaliex dawn iż-żewġ pajjiżi għaddew mill-evalwazzjoni. Però din hija deċiżjoni fidejn il-Kunsill. Kwistjoni oħra importanti bdejna fil-Kummissjoni manka mal-Istati Membri il-ħidma fuq il-mekanizmu ta' l-investigazzjoni ta' Schengen il qbilna fih fuq fil-2013 issa rridu naqblu fuq l-applikazzjoni anzi fuq l-applikazzjoni pratika tiegħu f'Novembru tal-2013. Adottajna wkoll il-programm multi annwali għal periodu 2015-2019 u adottajna wkoll il-kwestjonarju li sa jintuża għall evalwazzjonijiet kollha fl-oqsma differenti tal-akki ta' Schengen. Li jmiss huwa li nadottaw il-programm annwali tal-2015 ikon aktar dettal din l-evalwazzjoni għall-Istat Membri ta' sena d-dieħla jinkludi wkoll il-kalendarju tal-evalwazzjonijiet illi jistaw jiseħħu fi stati membri mingħajr avviż mhux dawn il-pajjiżi biss ma' pajjiżi oħrajn ukoll. U koll wkoll mal-Frontex, mal-Europol, ma' maġenziji oħrajn biex nkun nistgħu naddottaw dan il-programm fil-ħarifa li jmiss. Kwistjoni oħrajn f'dan ir-rapport mhux ħanoqgħod nidħol ħafna dettal. Nitkellmu fuq il-funzjonament tas sistema ta' informazzjoni tal-viza u sistema ta' informazzjoni oħrajn. Għanna aġġornament minn min april fuq il-vis li kanna 6.7 miljon applikazzjoni għal visas anka brabta mal-analizi eh, tal-impronta per eżempju illi sasseħ minn ottubru tal-2014 u ħana fakkarna dan fil-rapport. Ħarisna u koll kif edin fi situazzjoni tal-liberalizzazzjoni tal-viza fejn persuni li ġejjin mill-Balkani tal-Punent li provaw japplikaw għanna ċerta problemi jemmek li rridu nindirizzaw mhux ħanidħol f'ħafna iktar dettal, però lest illi nirrispondi kull mistoqsijiet li jista' jkollkom. U r-rapport li jmiss isir fit-8 ta' Novembru ta' din is-sena. Grazzi ħafna Sur Nilsen, għal darboħra għal membri ġodda din dan ir-rapport iseħħ darbtej fis-sena u dawn anzi id-dħul tal-verifiki temporani fuq livell intern kienu ta' sfida lina hawnhekk. Xi ħaġa oħra li nixtieq ngħid. Meta għandna dan l-eżerċizzju ta' mapping li semmejt il-bieraħ fejn qegħdin narawn fejn il-membri għandhom interessi partikolari, per eżempju, kena minn kien relatur fuq xi rapporti fuq dan il-qasam u għalhekk eh, nix is-sur Coelho pereżempju kien il-rapporter fuq kwistjoni bħal din u għalhekk nadilu il-kelma. Grazzi ħafna l-Kommissjoni għal rapporti li għadna kif smajna naħseb illi ġi abbozzat tajjeb ħafna, il-kollu dun proteġu il-Schengen speċjalment palissa fejn dawn il-forsi populisti edin jiprovaw jattakkaw il-moviment ħieles tal-bnedmin. Għalek rritu konna evalwazzjoni sistematika, naraw x'mhux qed jaħdem u x'nistgħu nirranġaw. Abbati da dak li smajna minnaħat tal-Kummissjoni. Erba punti il-kontrolli fuq il-frontieri interni. Naħseb li irridu naċċettaw li l-pajjiżi li semmew il-Polonja, l-Olanda, il-Belġju. Huma pajjiżi raġonevoli illi ma żawx dawn il-miżuri għal mod kontroversjali. Ninkwitaw però eh, fl-użu ta' verifiki illegali interni. U naħseb li l-Komissjoni taf dwar dan ukoll. Nifraħ ukoll l-Komissjoni palma tkellimt fuq il-Bulgarija u l-Rumanija, aħna rridu neħħu dan il-blok inġust illi jeżisti u niżguraw dawn il pajzi tħu fil spaċi ta' Schengen ukoll. Kuntent illi nara illi sar progress fuq il-sistema ta' valwazzjoni ta' Schengen il-ġdida. Nittama il rapporti il-ġdid li mis minna tal-Kommissjoni ikollu iktar informazzjoni dwar kif din is-sistema tiġi implementata. Il-Parlament ġustament qal illi din is-sistema l-ġdida trid toħloq iktar kredibilta għal żona Schengen. B'evalwazzjoni tajba u sistema tajba nkunu nistgħu nafdaw il-funzjonament ta' din is-sistema. Nifraħ ukoll il-Kommissjoni għal xi ħaġa li qalu. dawn il-żjarat mhux imħabbra illi il-kunsil ma tantx ħapjaċir bihom u ġielet illa kbira kontrihom. Però ġew inklużi fit-test finali u għalhekk kuntent illi nisma illi dawn it-tip ta' żjarat mhux ħajkunu illimitati għal pajjiżi illi se jiġu valutati din is-sena, però jistgħu ikunu stati membri oħrajn tal-zona Schengen biex nipprovaw nsibu situazzjonijiet fejn ir-regoli mhux qed jiġu rispettati. Naħseb li dan huwa approċċ tajjeb ħafna min-naħa tal-Kummissjoni u nixtieq nifraħilhom għal darba oħra. Grazzi. Grazzi. Juan. Grazzi Claude. Jiena wkoll naħseb illi għal-inqas sentejn ikonna minant il-Kummissjoni dan ir-rapport ta' Schengen kif kien operat wieħed mill-iktar assi rilevanti tal-proċess Ewropew. Wasalna f'kampanja fejn aħna enfasizzajna il-fatt li l-idea Ewropea mhix l-euro biss hija dwar id-drittijiet taċ-ċittadini Ewropej li jitċalqu minna jrebda xkiel iżda ġejna mwissija ħafna drabi il l-fatt għahna fi Schengen, Schengen miex preċizament, eżattament il-perimetru Ewropew. Diversi stati membri mumiex fi Schengen, postom il-Renju Unit, u ċertu stati li mumiex Ewropej huma parti mix-Schengen. Nixtieq ngħid illi hemm il-punt tal-Rumanija u l-Bulgarija li mhux qegħdin jingħataw status għax memx konsens fil-Kunsill irridu najdu li huma l-istati membri li huma responsabbli għal dan għaliex il-Bulgarija u l-Rumanija għamlu il-parti tagħhom hija tal-mistħija. Rridu nirsistu għal tali appoġġ mill-Parlament l appoċ tal-Kummissjoni. Jiena wkoll nixtieq nisma' mill-Kummissjoni xi kumment dwar l-imġiba ta' ċertu stati membri li mhumiex Ewropej illi huma parti mix Schengen. Jekk jikkonformawx mal-standards ta' l-istess stati membri Ewropej illi ħolqu l-proċess Schengen. Il-proċess u komment dwar dan l-episodju ta' dan il-referendum li wassal għal diskussjoni ta' nhar it-tnejn li għadda fej kenna diskussjoni dan il-Komitat Liben nixtieq inkun naf x'inhuma l-istat ta' is-sitwazzjoni u l-episodju kollu tal-żona ta' valutazzjoni ta' Schengen. Grazzi. Is-Sur Chris Sagonis issa. zona żona Schengen juri moċċar illi kien hemm applikar mhux ġust tar-regoli 2 u 3 tal-Konvenzjoni ta' Dublin. Dan huwa punt li jittratta il-pajjiżi mill-Mediterran fostom il-Mediterran taċ ċentru tal-Vant u għawek ħafna mill-immigranti illegali qegħdin jidħlu fiż-żona Schengen. Jekk qed nitkellmu dwar residenti illegali ħafna drabi ikunu fil-Ġermanja, l-Iżvezja, Franza bat il-Belġu. Fil-rapport innifsu huwa stipulat illi ħafna mill-immigranti illegali mhux sempliċement jaqsmu frontiera iżda jibqgħu jivvjaġġaw ġewwa pajjiż jor Schengen jekk tara d-dispożizzjonijiet l-artikolu 23 ta' Dublin iwaslu għal sitwazzjoni fejn fil-flussi migratorji fl-aħħar mill-aħħar fl-Italja u fil-Greċa fejn jidħlu fiż-żona Schengen hemm ċertu miżuri ta' salvagwardja kontra l-Ewropa ta' fuq iżda l-żoni konċernati mhux qed jingħataw dik dawk ir-riżorsi biex jindirizzaw il-problema. Pajjiż bħal Greċja pereżempju fejn is-sitwazzjoni ekonomika hija waħda prekarja dawn l-immigranti illegali edin jiġu arrestati mill-autoritajiet jitfaw f'kondizjonijiet ta' detenzjoni u Bekk naħseb li rridu nirrivedu il-regolamenti 23 ta' Dublin u essenzjali jekk irridu nindirizzaw l-immigrazzjoni illegali b'mod diċenti minn aspett finanzjarju prattiku koll wara kollox il għaliex dan huwa pis illi jaqa fuq il-pajis ikkonċernat irridu naċċertaw illi kondizjonijiet ta' solidarjetà ta' TFO jistaw jiġu implementati sow u nistaw nuru li aħna fil-fatt parti minn Ewropa maquda. Sra. Grazzi. Għanet kellem bizzadis. kont qed naħseb dwar il-moviment ħieles dwar wieħed mill pillas bħala wieħed mill-pilastri ta' drittijiet fl-Unjoni jew diversi stati membri fejn ma hemmx għarfin fl-amministrazzjoni dwar persuni li vjaġġaw fl-Unjoni. Nista' ngħidilkom li fl-Iżvezja pereżempju hemm tmimmit ruħ ta' oriġini Roma illi ġew imkeċija minn djarhom mingħajr ebda kriterju raġonevoli l-awtorità pubblika m'għandix għarfien ma jifmux. Dawn it-tip ta' kwistjonijiet u kollok impressjoni illi il-gruppi ta' lemin jieħdu vantaġġ u jisaxħu il-riżultat elettorali tagħhom irridu nkunu daqstant ċari fir-rigward tad-demokrazija u l-istati membri kollhom informazzjoni meħtieġa l-istati membri irridu jinformaw l-amministrazzjonijiet reċiproċi tagħhom. Signora sinjura Stevens issa. Grazzi għandi Titt mistoqsijiet l net. Nishtiq Nixtieq nirringrazzja l-Kommissjoni tal dan ir-rapport interessanti. Mistoqsija tiegħi dwar Frontex. Inti qed li 12 stat membru għadhom ma waslux il-figuri tagħhom lil Frontex. U hemm stati membri oħra li ma waslux l-informazzjoni rilevanti. X'inhi r-raġuni? X'inhi r-raġuni il għala l-istati membri qegħdin mhux qegħdin waslu l-informazzjoni hemm xi nuqqas ta' motivazzjoni u għandhom xi problema teknika jew kien forsi xi Nixtieq nkun naf x'inhi l-raġuni wara din in-nuqqas ta' kooperazzjoni tieni. Hemm ukoll kwistjoni fir-rigward tal-impronti ta' swaba. Meta pajizi minn stati membri, minn pajizi terzi jiġu fl-Europa għandhom jittehdulhom bil-impronti ta' sweba ħafna drabi illi l-impronti ta' swaba ma jittehdux forsi tistgħu tiċċaraw il-għala dan mhux qiegħed isir. Jekk l-istati membri qegħdin jiddeċiedu b'mod individwali? Forsi il-pulizija mhux qegħdin jingħataw biżejjed taħriġ u li ma konsekwenzi jistaw jinħolqu minn dan jekkum hemmx xi riski għal ċertu persuni li ma jkunux jitteħdula mill-impronti tas swaba jista' jkun hemm xi implikazzjonijiet għal l-applikar l-applikazzjonijiet għall ażil pereżempju. Forsi l-proċedura tkun tista' timxi b'mod iktar maġġel jekk tistawx tiċċaraw il-pożizzjoni dwar l-applikazzjoni tal-azil fil-rapport qed naraw diversi punti li huma dajfin. Bil-mekanizmu ta' valutazzjoni Schengen kif ser tindirizza dawn il-punti il-Kommissjoni. Grazie. Thank you very much. And the final speaker is Ms. Winberg. Signora Winberg. Tack herr ordförande. Jag ska... Grazie Chairman. Kolli insemmi uħut minn dawn l-aspetti dwar il movement Hiles. Smajna l soraja post tejt li li qegħdin jeħilsu minn nies mill Romania. Naħan uħraħna ħnaqt intuhom passaċ l-ura b'xejn. Għax imħos nasbu illi il-Rumanija għandha tiegħu responsabilta għal popolazzjoni tagħha. Il-Rumanija ingħatat finanzjar għal l-integrazzjoni tar-Roma fir-Rumanija. Ambaxxatur Rumen fi Svezja għal illi aħna rridu in waqfu dawn tal-laba li ssib fit-triq. Għandna problema kbira. Kenna diversi problemi bis-sitwazzjoni qed issir problema ewlenija rridu nistaqsu l-Rumanija biex namlu użu mill-finanzjar disponibbli biex nintegraw il-popolazzjoni Roma tagħhom. Kont qed nagħti ħarsa lejn il-kwistjonijiet Eurodek meta inti tieħu l-impronti tas swaba Bażikament il-perjodu huwa perjodu ta' 18 xahar mbagħad wara dawn l-arkivi jiskadu ħafna stati membri mhumiex qed jieħdu dawn l-impronti għax hemm wis nies hemm wis nies qegħdin jaslu. Uh, thank you, Chair. Grazzi. Anke għal kommenti pozittivi għan nibda nitkellem dwar ftit affarijiet l-ewwel net fil-fatt. Kif qal is-Sur Coelho, il-mekkaniżmu ta' Schengen innifsu ser ikun sors ta' informazzjoni għal rapportaġġ ta' dan it-tip u nisperaw illi nkunu nistgħu namlu dan il-rapport naqra iktar affokat la darba nistgħu. dwar il-pajjiżi li huma assoċjati ma nistax ngħid li huma ħjar jew għar minn stat membru ikollna ċertu elementi minn daw il-pajjiżi kif ikollna l-istess montalmenti minn pajjiżi membri iżda sissa għat ma rajnix ebda raġuni għaliex tippuntaw subajna lehom. Hemm il-punt dwar ir referendum fl-Iżvizzera għal moviment ħieles minn aspett legali dawn huma ftehim legali bejn l-Unjoni u l-Iżvizzera. Iżda ovvjament għabbażi ta' dak li tixtieq tagħmel l-Iżvizzera jaf ikun hemm ċertu implikazzjonijiet għal Schengen. Iżda din hija xi ħaġa li rridu nanalizzaw ċertu follow-up dwar dan il-ftehim. Dwar kummenti oħra se nidħol fid-dettal għax dawn juru b'mod ċar il-punt li l-Schengen huwa kompless, kompless fil-tħaddim u hemm konnessjoni mill-qrib. Per eżempju, beffett ta' kemm l-istati membri jikkonformaw fuq il-laki tal-azil jew tal-moviment ħieles tal-, -tal jistaw forsi u koll jizidu l-komplessità dwar il-kwistjoni ta' Frontex dwar għala diversi stati membri ma resqux l-informazzjoni minna waħda dan u eżerċizzju ġdid. Aħna qegħdin ngħidu illi jaffi kun daqsxejn kompless għal diversi stati membri biex dan kollu jisir b'mod sistematiku li qed ngħidu huwa mhux biss illi naraw li huma dawn il-persuni illi qegħdin hemm legalment iżda jkun hemm daqs iktar informazzjoni dwar l-oriġini ta' dawn il-persuni kif waslu hemm. U dan ukoll huwa konness mal-punt tal-azil. Li jaf ikun ta' interess huwa jekk il-persuni waslux pereżempju direttament il-Ġermanja u mbagħad joqogħdu hemmhekk iktar jew jekk daħlu xi żona Schengen minn min, min frontiera ta' stat membru ieħor mbagħad daħlu il-Ġermanja mingħajr ma jitolbu l-azil. Din hija l-informazzjoni li qed nippruvaw niġbru u li tintbat il-Frontex dan ukoll ser jeħtieġ daqsxejn iktar ħin iżda irridu nippruvaw nirsistu Kien hemm mistoqsijiet dwar l-impronti tas-swaba dik hija xi ħaġa li qegħdin nikkonsidraw hija xi ħaġa li irċivejna diversi elementi li xed jgħidu dejjem għandhom diversi applikanti li qed jgħidu li daħlu minn ġol-żona Schengen permezz ta' stat membru ieħor u dan jaffetwa il-funzjonament tar-regolament ta' Dublin li huwa diffiċli li wieħed japplikah Mbagħad irridu nagħtu ħarsa lejn ir-raġunijiet jekk dawn il-persuni jirrifjutaw jagħtu l-impronti tas-swaba tagħhom jew xtib ta' intervent jew nuqqas ta' applikar mill-istati membri ma nistawx nagħtu risposta llum. Nispera illi jiena weġibtkom jekk hemm xi ħaġa jekk joġobkom fakruni. Grazzi. Qabel ma tmur nixtieq ngħid milli di parti tal-Parlament illi il-Kumitat Libe iddetigaw ħafna ħin biex jirriformaw il-gvernijiet Schengen ħan komplu billi nimonitorjaw il-Schengen għabbażi tal-valutazzjonijiet nazzjonali mbagħad nistgħu nerġgħu lura bi proposta wara li nieqfu fis-sajf huwa dibattitu tajjeb ħafna. Anki għal kollegi li ħajsegwu Schengen hemm ukoll aspetti ta' viża, politika, ta' sikurta. Mbagħad niġlura bi proposta biex nisvilupraw dan id-dibattitu wara is-sajf taħsbu li qegħdin naħseb li għagġilna anki għax kulħadd tkellem u kulħadd zam ċertu disċiplina mal-ħin allokat. Nispera li ma jgħidux nispera li tkunu hekk wara s-sajf nixtieq li l-membri l-ġodda wkoll jagħmlu l-istess. Nispera li ħadd man nsejt il għanna s servizzi legali iżda għadu l-ħin għanna dibattitu tajjeb, kullħat qed iżomm il-ħin jekk t-għodu għal punt li jmiss u għal punt naqa' xott prezentazzjoni tas servizzi legali dwar il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mauritius dwar ċertu ftehim u l-involviment tal-Parlament Suralek. Skużani li qed ndurizzak daqstant b'mod xot kellna ġurnata verament eh, interessanti, żgur li sert tkompli tagħti kontribut. Kolli ngħid li rid ngħid li servizzi legali ma importanti ħafna lina. Seven honorable members, thank you. Uh, I'm very glad. Sir President, onorevoli membri, jina kontent li qiegħed hawnhekk sabiex intikom taqs dikom eh, sommari ta' dak ta' kas li ġimni di tlet snin ilu dwar il- bej il-Kumitat tal-Ġustizzja u l-affarijiet eh, interni dwar il-suspett ta' trasferimenti ta' pirati fil-Mauritius. U ridna nkunu nafu dwar il-kondizjonijiet ta' eh, pirati suspettati. Dan kien ftejim li ġi konkluż taħt il-qafas militari fil- u fil-fat fil-ġunju fil-qort tal-ġustizja qablet mal ftejim kontra il-Kunsil u d-deċidiet illi la deċiżjoni ta' Lulju tal-2011 tal-Kunsil x'kienu l-problemi u għaliex eh, it-tihda din id-deċiżjoni. L-ewwel net eh, li ġi konkluż ġiet konkluża deċiżjoni ehm, fuq bażi legali ta' artiklu 37 ta' Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ehm, li kienet il-parlament li kien il-parlament ma kien inkluż xejn fil-la fid diskussjoni u lanqas ma ġi mitlub konsens aħna ma ġenix informati dwar dan, ħadna l-kas l qorti u saqsejna l qorti sabiex eh, tiħu konsiderazzjoni żewġ eh, punti ġodda l-ewwel net eh, il-klawżoli eh, ta' sklusività taħt artiklu 286 illi il-Kunsill ma jista' jieħu deċiżjoni mingħajr kunsess tal-Parlament biss jekk ma jkunx hemm aspetti oħra ta' politika li jkunu mimsusa, jkun hemm aspetti biss li jintlaqat. Umbat, F'artiklu 218 nsemmu semmi l-Parlament li tiġi informat mill-iktar fis possiblu u b'dettal komplut dwar l-istadji kollha ta' negozjar eh, u l-konklużjoni tal-ftehim internazzjonali. U dan il-punt ukoll ġi miksur. Fil-ftehim eh, fl-analiżi tal-ftehim ta' Mauritius rajna illi anka li kienu mimsu sal l-aspetti eh, ta' koordinament u aspetti ta' affarijiet barranin pal per eżempju l-analiżi ta' informazzjoni relevanti fost affarijiet oħrajn. U rajna wkoll anke l-kooperazzjoni suppost kien hemm minħabba li l-assistenza għal Mauritius kienet tinħareġ mill-linji budgetarji tagħna. Tkellimna dwar il-klawżola ta' esklusività u naraw illi dan it-Trattat ta' Lisbon jista' jiġi interpretat modi differenti iżda u jikkorrespondi mal kif tinqasam is-seta fih dan l-istituzzjonijiet Ewropej. In konklużjoni, il-orti id-deċidiet għata sentenza li l-Parlament irrid jiġi ikkonsultat konsultat u hemm diversi politiċi differenti li qed um, u l mi dominanti fuq l-oħra u l-ekk niġu konsultati. Issa nix nitkellem dwar it-tiri tal-baż tal-iktar relevanti għal-libe u din hija il-konklużjoni tal-qorti dwar l-interpretazzjoni rigward il-ftejim il-Parlament beda negozjati f'Marzu tal-2010 u darba li jmiss li l-Parlament sar jaff xaġa dwar dan il-ftejim kien fl-2011 tliet xhur wara li l-ftejim kien diġà konkluż ġi konkluż u firmat. U anka wara li kien ġi publikat fil-ġurnal uffiċjali dan ifisser li l-Kunsill ma arrafx li l-Parlament dwar in-negozjati ħalih fidlam. U hawnhekk il-qorti ħadet pożizzjoni mod ċar li din kienet ksur tal-proċedura, tal-rekwiziti tal-proċedura. U għalhekk il-deċiżjoni ġiet annullata. Aħna x'istgħu nieħdu minn din l-sentenza? Artiklu 210 eh, fil-fatt huwa hija deklarazzjoni vinkolanti u Lan ta' dan l-artikolu u li l-Parlament Ewropew ikun f'pożizzjoni li jeżerċita eh, skrutinju demokratiku tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea u kun jista' wkoll isemma leħnu u jaċċerta illi s-seta tiegħu tkun rispettata. Dan il-regola hija espressjoni tal-prinċipji demokratika demokratiċi li fuq hija eh, bbażata l-Unjoni Ewropea. Il-qorti qalet ukoll li l-ksur ta' dan ir-regolament jfisser li d-deċiżjoni tal-Konsil tiġi annullata u u l-qorti għandha ġurisdizzjoni eh, sħiħa fuq dawn il-każi. Artiklu 218 kopri kull tip ta' ftehim fossom ukoll ftemit li fuqhom il-CFSP eh, għandu eh, kompetenza esklusiva u li l-istadji kollha ta' proċedura irridu jkunu koperti ta' inkluzi, inkluzi il testi l-flussi ta' negozjati, il-partijiet ta' li ġu negozjati, il-konklużjonijiet, il-stadi ta' konklużjoni bħal meta ġiġi kanċelat xi partija oħra. U il-Parlament għandu jiġu dejjem informat. Issa il-mistoqsija ħajrija hija id-deċiżjoni tal-qorti u x'ħajjamel jagħmel il-Parlament x'ħajjamel il-Parlament wara din id-deċiżjoni u din sentenza u x'jisemel il-Kumitat Libe. Issa għażla waħda ili fil-smieħ tal-Kummissjoni niddiskutu mal-nominati tal-Komissjoni kif u jew e, għandu f'moħħol implementa s sentenza u kif din ser twassal għal differenzi f'tejm interistituzzjonali mal-Komissjoni l-ġdida. E, naraw ukoll il-Parlament għandu dritt li sema l matul il-negozjati u dan huwa parti mill-skrutinju demokratiku li f'obligu li għamil il-Parlament. il parlament u għal dawn il-kompiti il-Kommissjoni il-Konsil eh, irrit joffri informazzjoni dettaljata u sħiħa lill-Parlament. Il-Parlament ukoll irrit joffri l-opinjoni tiegħu u dan u l-opinjoni tiġi konsidrata qabel ma jkun hemm l-aħħar firma. Il-Parlament qiegħed f'pożizzjoni li jesprimi l-opinjoni tiegħu dwar id-dis pożizzjonijiet ta' ftejim u rridu natu il rridu nittitu konsentrazzjoni qabel natu l-konsens tagħna ovvjament. U kifet jekk ir-rekwiżiti ma jiġux segwiti mela jkun hemm ksur tal-liġi għalhekk il-qorti għandha dritt tieħu azzjoni niffinalizza kollox billi ngħid illi diġà għandna kas iħor simili li jiet fil-qorti li aħna nedina kontra deċiżjoni tal konsil li konkludiet il-ftejim simili dwar trasferiment tal-pirati flimkien mal-Repubblika ta' Tanzania u hawnhekk ukoll eh, ressaqna l-kwistjoni ta' bażi legali li u li aħna ma konniex informati dwar il-negozjati. Grazzi, Suralik kontet niċċajta l-ewwel dwar li naġlu, sempliċiment jatta biex kulħadd jibda l-btajja l-kmieni. Iżda nixtieq nefasidza, speċjalment il-kollegi ġodda illi l-servizzi legali tal-Parlament Ewropew huma importanti ħafna la volja kelkom taġlu, t-tikjazzjoni tagħkom bħalissa u nixtieq eh, semmi punt importanti ħafna li deċiżjoni tal-qorti hija importanti għall-Komitat għaliex kumitatu involut ħafna eh, f'ħafna deċiżjonijiet eh, ma' pajjiżi terzi. U rrit niżgura li l-Konsil fil-fatt jitejjeb il-mod kif jinteraġixxi magħna. Ma naraw għalhekk li hemm diversi konsekwenzi ta' dan ta' din sentenza dwar eh, fuq ix-xogħol tagħna fil-ġejjieni. Issa bekk nisa li qegħdin fil-ħin ħafna u nixtieq nirringrazzja l-ewwel net lill-istati anzi lill-membri li qegħdin hawnhekk. Grazzi ħafna tal-li ġejtu hawnhekk, grazzi lil ħaddiema l-istaff u grazzi hu l-btajli tajba narġa' narakom f'Settembru. Grazzi. Thanks for staying. Thanks for staying.